jekk l-estux jistawx l-estu il-ritratti malajr, imbat inkunu nistaw nibdew. Men mela allura nitlob il kolħad biex jekk joġbu jieħu postu ħalli ikkonna eh, kamra kwieta u fejku eh, fejn ikun attent ħajkonna sessjoni interessanti ħafna mill nistanara nara U għallura nitlob il-membri tal-istampa sabbi jek joġobom joħorġu naqra naqra għax aħna issa wasilna l-ħin biex nibdew. Can I ask everyone at the back, please, to take their seat? Jek joġobkom ħodu poskom. U jek joġobkom zommu kem xejn skiet u kol xlawla. Grazzi. Grazzi ħafna. Signori, għal dar boħra, nħedġiġkom teħdu paskom u zommu silenzju sabiex nibdew dan ismi hekk importanti. Grazzi ħafna. Uh, well, it's my uh, pleasure as U għal pjaċir tijaj pala ċermen tal-Komitat tas-Suq Intern u l-ħarsin tal-Konsumatur illi nil-għakom għawnek u nil-għa għawnek li Sur Barnier il-Komissarju nomina tas-Suq Intern għal smiħ miegħu propju l-lum wara nofsinhar. U xtaqt nfakkar lilkom il kol illi skont il-lini gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea il-Parlament jevalwa l-dawk nominati skont kompetenza impenn Ewropew u indipendenza personali u kol ħares lejn esperienza tagħhom fil-portafol u anka eh, ħiliet fil-komunikazzjoni. Dawn huma tliet miri tal-lum wara nofsinhar. U Għal dak nxaqsam il-portafoll naħseb li jkun utli illi eh, ġa nifirxu s-sodda biex nedwek kallum u litra ta' missjoni illi s-sur Barroso bat l-Michel Barnier e kif tħabbar illi ħajkun nominata għal kommissarju U propju fil-kommenti tijaw għal l-Europa għanda bżon kommissjoni dinamika li toffri l-tmexxija sabiex ix-xogħol jimxi l-qoddim. U f'dan il-kuntest, il-Kommissarju nominati Sur Barnier ħajkun responsabli sabiex jagħti momentum ġdid tas-suq eh, uniku waqt li jimbotta l-inizjattiva tal kommissjoni fi servizzi finanzjarji, il-prokurament pubbliku, eh, libertà ta' movement ta' servizzi, proprjetà intellettwali u kwalifikazzjonijiet personali. U naħseb se nisimgħu fuq dawn il-kwistjonijiet kollha l-umor nofsinhar u l-mod kif ħanimxu f'dan ismiħ u li s-servizzi finanzjarji li huma porti kruċali mill-portafoll il-ħabiba u kollega Signora Bowes, eh, chairman tal-Komitat għall-Affarijiet Monetarji, ħajkun qed iċċerja parti separata fuq servizzi finanzjarji illi ħatibda f'nofsin bejwet u jħorru ħanibdlu postna jienu Signora Bowes, hekk ħanimxu f'dan ismiħ. U l-mod kif ħan organizzaw ismiħu illi nistidnu l-Sur Barnier sabiex jagħmel s ta' ftuħ ta' madwar 8 minuti, imbagħad ikonna sija u 20 minuta ta' mistoqsijiet illi jibdew kontribuzzjonijiet mill-gruppi politiċi kollha fil-Kumitat tas Intern, il-Koordinaturi u anke s-Sostituti u u anka daw kollha li jistaqsu mistoqsirna tal-Parlament se jkollhom minuta biex jistaqsu mistoqsijiet tagħhom, il-Kummissarju jkollu żewġ minuti biex jirrispondi, minuta għal-risposta u e, minuta l-darboħra għall-aħħar kelma mill-Kummissarju nominat. Jiena riġitu ħafna fol-ħin anka Sinjora Bowles il-bieraħ unejna determinazzjoni fuq dan u ħannuża il-martel sabiex niżgura illi nimxu l-qoddim kif suppost. Ninkoraġixxi l-kollegi sabiex jistaqsu mistoqsijiet e, osra u li joqtu musmar fil-ras u jekk ġobkom użaw il-mistaqsijiet supplementari tajjeb il-komissarju mbagħad jagħmel dikjerazzjoni telu qabel naddu għal-parti l-oħra tal-laqa. Finalment, nfakkar lilkom il illi din is-sessjoni qed tiġi eh, mxandra fuq is-sit eh, ta' elettroniku tal-Parlament ħajkun ukoll rekordjat permezz ta' video u ħajkun ukoll rapport fuq din fuq dan is-smih. Din kienet l-introduzzjoni ġenerali għal daqstant issa naddi eh, l-kelma l-komissarju nominati Sorbanje li nilqaw propja unnek fissem il-membri tal-komitat kollu tijaj. Fil-moment jinsab f'perjoda ta' tranzizjoni minnaħa minnaħa ta' wara ta' til-kamra għal aktar għoddim għax laħar seċur kien parti minn dan il-komitat U għalek l-ewel darba sur banjer qed nara naħawar ta' rasek għax is-soltu nara kwiċċin bwiċċa xkun d-dimi. Però bi pjaċir kbir qed nilqa' hawnhekk eh, fostna untik il-kelma. Uh, thank you very much, uh, uh, Chair. Grazie ħafna, Sur President. Minix l-istess siġu, pero nogos li għat l istess sawla. Madame euh, Sur President, Signora President, Signore Deputati, Signori. Illum jeta qoddimkom bħala politiku. Politiku li qed jindirizza nisa u irġiel politiċi. Politiku illi jara fl-importanza tal-leġittimità demokratika. Jaf kemm importanti x-xogħol u li jkun hemm kontroll parlamentari u għal żmien twil bħalkom il-koll għandu impenn Ewropew għall-azzjoni eh, Ewropea fil-proġett Ewropew. U għallura jiena lest illi nati konta dan kollu. Irrit nibda dan ismiħ li huwa moment importanti billi nagħmel kumment naqra personali. Jiena kont affettwat ħafna il-fat li referendum maddix fi Franza meta kien hemm il-lem il-poplu Franċiż fuq il-Kostituzzjoni Ewropea fl-2005. U din ħaġa li laqtitni ħafna fil-fond bla dubju hemm ħafna raġunijiet għalfejn l-affarijiet ma mxew sew. Imma għalija dal-falliment kien it-turija ta' sentiment l-affarijiet li mhumiex sejrin sew li mux tal-Franċisi biss kien, imma ta' popoli oħrajn fl-Ewropa. Kien il-prova li l-Ewropa tbedet me ċittadini Il-proġett Ewropew Sinjuri Deputati dak tal-missirijiet fundaturi kellu importanti għalih il-bini tas-suq intern komuni tal-ħajja ekonomika u soċjali komuni tagħna. Nista' ngħid eh, eh, xewqa li nkunu eh, flimkien u li tiġi mejjuna mill-interess li nkunu flimkien. bil mandattazzjoni azzjoni li jintom forsi jisu eh, li għandkom tatuni bil-fiduċa u kol tal-President Barroso l-ambizjoni u l-istrateġija tiegħi għal ħames snin li ġejjin ser tkun illi għal darboħra nirrikonċilja din ix-xewqa u l-bżonn li nkunu flimkien fid-dinja globalizzata li qegħdin fiha llum. U allura rridu nqeddu fil-qalba tas-suq intern dawk li jgħixu u dak li jużaw ta' kuljum iċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-intraprizi. Nil-ewwel taqsima, Sur President Malcolm Harber, jiena ħan tratta l-punti dajfa Mario Monti li smajtu ftit eh, ilu qoddim il-komitat imkom, kellem dwar lejja tas suq intern. L-ambizjoni tiegħi, senjuri, hija li niproponilkom illi eh, natu momentu ġdid fil-ħames eh, snin li ġejjin l-issu intern u dim il-krizi aħna rġajna skoprejna l-interess u s-saħħa li nkunu flimkien aktar mill-li kullħat ikun arriħu. Mejdun għoddu attenti kontest ekonomiku u soċjali li għanna bħalissa tiżid il-pressjonijiet fuq il-gvernijiet kollha sabiex huma jagħtu tweġibiet nazzjonali. Tweġibiet għal futur ribu xi drabi anke li kolom jingħalqu fihom infushom qudiem din il-kriżi u aħna nafu minnaħa l-oħra illi jekk naqsmu suq intern dan ser jitfalura l-kompetittività U eh, aħna, anke jekk wasalna regoli komuni, xorta eh, sibnija jibsa biex naplikawom bl-istess mod dan ħoloq xkela l-iskambji, ħoloq piżjiet fuq l-intraprizi u dan ukoll ħoloq ukoll nuqqas taftejn bejn ċittadini. Allura niproponilkom illi aħna flimkien naħdmu biex nelbu dawn l-intoppi, l li l li nnexxu flimkien eh, tranzizjoni illi bdiet 20 sena ilu taħt it-tmexxija taħt il-bidu ta' Jacques Delors biex mhux kulħadd ikun għalih fuq livell nazzjonali imma li jkun hemm kull wieħed minna jkun hemm għal kulħadd fuq livell Ewropew. Nipproponi li nqedu s-suq intern għas-servizz tal-istrateġija ġdida tal-Aġenda 2020 proposta minn Jose Manuel Barroso għal dan jiena nixtieq niżviluppa magħkom u fil-waqt li nifhem u nisma' lil kulħadd l-azzjoni tiegħi ħatkun bazata fuq erba prioritajt. L-għanet il-fiduċa li jina li tinsaħħa fil-possibiltajiet u l-ħarsi li joffri il-suq intern. Suq intern mux invenzjoni burokratika dan huwa suq tagħna da jkonċerna l-ħajta kuljum dan di joffri prodotti u servizzi siguri aċċessibbli għall-akbar numru possibbli ta' nies kullimkien fl-Ewropa għandi jippermetti liċ ċittadini u lill kumpani sabiex jeżerċitaw biss id-drittijiet tagħhom. Ħansemmi xi minnhom hemm id dritti ta' li wieħed jikkonsma id-dritt tal-konsumazzjoni fil-libertà u bil-fiduċja fuq l-iskala Ewropea meta eh, l-internet joffri dawn il-ħafna offerti. Jiena nixtieq li ngħin fit-kabbir tal-kummerċ elettroniku li joffri l-garanziji meħtieġa lill konsumaturi Id-dritt li wieħed jgħix u jaħdem f'pajjiż ieħor u li jara li l-kwalifiki jiġu rikonoxxuti. l istati membri suppost ilhom sentejn li jagħmlu trasposizzjoni ta' direttiva tal-2005 ħafna minnhom li m'amlux din il-ħaġa u dan jista' idajja fil-fiduċja fl-Ewropa. mija tal-problemi li qed jaslu qudiem network solvit jikkonċernaw din il-ħaġa jiena ħanieħu responsabiltajiet tiegħi u jekk ikun hemm bżonn ħamur aktar il bod bħal pereżempju billi naħdem ma' setturi konċernati ħalli nagħti lill-Ewropej il- karta professjonali li huma qegħdin jistennaw. Il-dritt tal-intrapriżi tagħna u qabel kollox lill-kumpaniji żaru u ta' daqs medju qed ngħid l-ewwel lilhom biex hum jibbenefikaw bisih mill-suq eh, intern. Direttiva tas servizzi tista' toħroġ dan il-potenzjal u l-priorità li nara li jkun hemm applikazzjoni minnu fih u s ta' dan it-test li u importanti għal Parlament Ewropew, b'mod partikolari dak l-għandi xasem mal one stop shop u l-kooperazzjoni amministrativa. Sur President it-tieni priorità i li nat importanza għal kreazzjoni u l-innovazzjoni. L-akbar rikezza tal-kontinent tagħna huma n-nisa u l-ġil jgħixu hawnhekk, il-kulturi tagħhom, il-kompetenzi tagħhom, il kreativita tagħhom. Aħna mhux ħa najdu li drittijiet tal-kreaturi Ewropej fuq l-opri li huma joħolqu stess ħammorru lura minn dak li hemm. Maħniex ħanaqgħu lura fuq dawn id-drittijiet tal-prop ta' dawn li joħolqu affarijiet, jivvintaw affarijiet. Ma kif tafu fid-dinja digitali l-arfin u l-kontenut mela jiġu aċċessibbli u jinfirxu, għallu rridu nadattaw il-qafas ta' drittijiet tal-awtur għal dan l-isfida, għal din l-isfida u meċu aħjar kollettivament id-drittijiet tal-internet anke għal dawk l-opri li ma nafux min ħolqom. U Dan huwa eh, żvilupp li jagħmel l-Ewropa aktar attrajenti u aċċessibbli u hekk inkun qegħdin niskoraġixxu wkoll is-serq tax-xogħol ta' ħaddieħor. Aħna għandna l-istess esiġenza l-ħarsin tal-innovazzjoni industrijali, bħal pereżempju mis-sistema tal-privattivi, tisu ħafna flus hija komplessa u rridu naraw li hemmhekk Eh, naraw eh, kif nistgħu nużaw it-teknoloġija disponibbli kollha naħsbu fuq il abbozz ta' regolamentazzjoni fuq il-kwistjoni lingwistika u mmexxu l-kwistjoni importanti tal-ħarsin ġudizzjarja qed nitkellmu fuq il-kreazzjoni innovazzjoni l-impjiegi. Dan kollu jiġi imdajjef mill- falsifikazzjoni din eh, perikola s-sigurtà u s-saħħa taċ ċittadini u ta' messara l-intreprizi. Rridu neħu din il-ħagġa nixtieq niżviluppa l-Osservatorju Ewropew tal-Piraterija u nixtieq ukoll li jkollna sanzjonijiet aktar effikaċi. U dan namlu kol flimkien ma l-kollega tiegħi responsabbli biex iġiret kontra l-frodi. Tri-priorità illi n-edu ċittadin eh, nisaw l-irġiel Ewropej fil-qalba tas-suq intern. Dinja sfida għal kummissarji kollha biex jagħtu sens lil mudell Ewropew tas-soċjetà tagħna, dan il-mudell tal-ekonomija soċjali tagħna tas-suq. Biex dan isir l-effikaċja tal-suq tkun għas-servizz tal-progress uman, mhux bil-maqlub bil intejbu l kundizzjonijiet ta' xogħol taħħa biex nikbil ngarantixxu l-aċċess ta' servizzi eh, ta' servizzi pubbliki ta' kwalità u billi nippermettu li ċittadini jiżviluppaw l-arfin u jħarsu l-kulturi tagħhom jiena nevalwa l-opportunità illi l-fondazzjonijiet u l-attivitajiet filantropiċi nagħtuhom statut Ewropew. Servizzi tagħna naraw fuq il-mudell tal-kooperativi u ehm, ta' forum oħra ta' kif eh, l ma jistaw jorganizzaw ruħom. Jena u korħa naħdem fuq eh, Social Business Act biex eh, nġildu kontra l-esklużjoni. Reba priorità, su intern għandu ikun hemmhekk u jkollu postu f'dan it-kabir il-ġdid li aħna għandna bżonn kabir aktar ambjentali, aktar indaqs u aktar sostenibbli. Ħanuża bisħieħ l-odot tal- better regulation u l-artiklu 10 ta' trattat tal-Lisbon fuq l-istudju tal-impatt soċjali u tinżitu kol ambjentali biex nevalwaw la bozzi ta' direttivi. Jiena naħseb bi wkoll li għandna nagħmlu użu aħjar tal-żewġ biljun euro ta' l-ordnijiet pubbliċi li joħorġu mir regoli ta' swieq pubbliċi biex nifavorixxu l-ħarsin tal-ambjent, l-integrazzjoni soċjali u l-innovazzjoni. Nista' nsemmi wkoll eh, rakomandazzjoni eh, li għandna fuq il-ħlas tal- dawk li jmexxu mhux biss il-banek u naraw li jkun hemm trasparenza wkoll fil ehm, tmexxija tal-intrapriżu l-iżvilupp tal-isma. U eh, ħanaħdmu wkoll kif aħna nistgħu nħeġġu il-kummerċ eh, li ikun ġust naraw li kunem aċċessibil tal-kommerċ. Dawn huma l-affarijiet li naħdem fuqhom eh, flimkien mal-Kumitat tar-Reġuni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u s-Celest illi inwieġeb għall mistoqsijiet tagħkom. Well, thank you very much. Grazie ħafna ħat paċenzja ħafna u mussa nħalli però li l-ħattijħor jaqbess il-ħin allokat għalih. Naddu mistoqsijiet L-Onorevoli Schwab, koordinatura grupp tal-PPF u l-Kumitat tal-Affarijiet Interni sabiex, eh, għasu intern sabiex jaddi l-ewwel mistoqsija. Aziz kollega, aziz eh, kummissarju nominat, fil-Kumitat tal-Parlament apprezzajt il-ħiliet tiegħek u eh, kontent illi inti fil-Kummissjoni għandek responsabilta fuq din it-tema importanti għalina fil-Komitat tagħna. Komissarju nominata dak kemm iddeskrivejt dak li tixtieq tikseb flimkien magħna hawnhekk fl-Ewropa, però fil-passat rajt ċertu punti li kienu jgħidu illi inti kont aktar viċin ta' ċertu pajjiżi u kull wieħed waħda minn għandu passat politiku konvenzjonijiet passati. Kif għanna inħarsu lejn dawn l-opinjonijiet għandi raġun meta najt illi mintix parti minn partit speċifiku jew pajjiż speċifiku ma ħasservi għaċ-ċittadini kollha jagħmlu parti mill-suq intern. Aziz Andre Xfab, jimix ħan ninsa l-kualità ta' xoll li aħna għamilna fl-imkien fil-komitat. U ħajkolli nħallih biex insir komissarju bis-saħħa tal-fiduċja ta' kuġi dik il-ħidma miex ħan insija. Barra ovvjament il-grupp tagħna il kwalità ta' xoll li aħna għamilna taħt il-presidenza tiegħek, Sur President. Andres Schwab, inti semmejt l-impenn politiku tiegħi gollista rridu irrit ngħid li jina meta kelli 14-15 sena kont impenjajt ruħi fil-politika u dik hija ħaġa li jiena gburi bija biex nejn bniedem politiku eċċezzjonali kien il-ġeneral de Gaulle u kont fuq linja progressista dak l-impen tiegħi. Jekk kienx fuq il-lemija u x-xeluk ftit jimporta, dik kienet il-linja tiegħi teqreb eh, dak li f'pajjiżi oħrajn tiseħ l-ekonomija soċjali tas-suq. U l-lum li ħaġa li jiena wkoll favorija. Kien hemm ukoll il-kanċiller Adenauer ukoll li kien importanti għalija jekk eh, tiġu fil-uffiċċju tiegħi f'bin ieħor fit-tielet eh, solar taraw ritratt li jiena nġormija dejjem il- il-kanċilir Adenauer li kienu importanti għat-trattat tal u dini ħagġa tfakkarni fl-impen Ewropew u rrit ngħidlek eh, Sur Schwab eh, u anke kilkom il-kol il-kolkom ebda dubju fu il-ħtieġa tiegħi fu il-rekwiżit li jiena ħa eh, niħu il- il-weda illi jiena nżom ma dawn il-prinċipi illi jiena nkunħat il-weda fuqhom fil-qorti. Grazzi ħafna minn dak li qed nista' nikkonkludi li inti tixtieq tikkontribwixxi sabiex is-suq is-suq uniku jers aktar viċin taċ-ċittadin fejn s-suq uniku jġib benefiċċji reali għal-ċittadini. U naħseb li huwa importanti illi inti iżżomm mal-prinċipju ta' natura eh, ta' vera ta' suq. Atina dan huwa l-qalba tal-proġett Ewropew għal ħafna snin mill-1950. Kien hemm iż-żmien meta eh, bdejna naqdu l-affarijiet, il-mutualizzazzjoni. Għalija din hija ħaġa importanti li, naqdu flimkien li nkunu flimkien mingħajr eh, mingħajr ma ninaqdu li nkunu flimkien mingħajr ma nkunu kollha l-istess. U dan is-suq intern ikopri ħafna setturi jiena minix l uniku kummissarju responsabbli mill-fatt li s-suq intern jirnexxi jien għandi l-lista hawnhekk tal-kummissarji kollha. Jidher li hemm 13 li xiftit jew issar nikolgħu x'asmu mal-applikazzjoni ta' 1600 test ta', dire, direttivi u regolamenti li u is-suq intern u allura jiena naħdem mal-kollegi tiegħi ma' dawn l-erba' libertajiet li huma l alba huma il-sis tal-proġett Ewropew u Allura jina flimkien ma' s settur flimkien ma' l-kollegi tiħana tiħanara li f'dan s settur dan jġu applikati. Grazie ħafna Sosija li jmiss Evelyn Gebhardt għal grupp ta' Soċjal Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Barnier. Għan kompli fejn ħallejt inti fil-passat il komissjoni Ewropea ikkonċentrat is-suq intern taħħa sempliċement fuq deregolamentazzjoni u kompetizzjoni. Dan sar b'suċċess għaliex wasanna l-tibdil f'interess taċ-ċittadini Ewropej u anka eh, favur il-ħaddima u ifukajna fuq dak li kena nifukaw. U propju b'dan nifukar eh, l-aktar għajnieh fil-direttiva dwar is-servizzi f'artiklu 3 ta' Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħħ l-aħħar tas-sena l-oħra jisaħħaħ il-politika barranija Ewropea. Kif inti se titratta dan il-punt li ma tip ta' inizjattivi nistaw nimbottaw inti fuq ixta tiffoka ma tkun qed tippreżenta il-valutazzjoni ta' impatt qudiem il-Parlament Ewropew b'mod regolari. Mela Gebhardt, d'abord. Euh, Signora Gerbart, l-ewwel net. Jiena semmejt id-direttiva ta' servizza qabel u dan huwa mod li kif infakkar il-xogħol importanti flimkien moħrajn anke taħt it-tmexxejt jek sabiex din id-direttiva se issir possibbli. Taqna mill-proposta inizjali tal-Kommissjoni u issa ir-responsabilità tiegħi illi nara li din titwettaq mod partikolari fl-aspetti umani tagħha. Għalija, is-suq Ewropew, is-suq waħdini, dan jaħdem bis-solidarjetà. X'in fakkara xina semmej din il-ħaġa qabel Jacques Delors qed xqal 20 sena ilu meta huwa eh, nida lat waħdini mal-kapijiet ta' stati eh, u gvernijiet bla poċta l parlament Ewropew. Dan ippreżenta pakkett, kien ngħidulu l pakket Delors fuq il-politika ta' solidarieta u l-koezjoni. Ja politika nafa tajjeb għax bħala Komissarju Ewropew, meta kont qabel Komissarju Ewropew, kelli l-opportunità li nkun responsabbli mill-aktar mill-isbaħ politika, l-politika ta' koezjoni, politika reġjonali. Jacques Delors kellu raġun li l-isim eh, soċjali eh, kien jeżisti meta konna qed nibnu dan is-suq. U allura bħala strateġija għarrit li nqerreb li ċittadini f'dan is-suq eh, eh, waħdini li l-konsumaturi li l-intraprizi. Ovvjament, eh, hemm dik il-kwissjoni tal-kwalifiki professjonali li influenzaw il-fatt li wieħed imurx jgħix pajjiż ieħor hemm kwistjoni ta' nusaqsu maċxiri minn pajjiż ieħor li wieħed imur jikseb il-kura f'pajjiż ieħor naraw per eżempju jekk jistax ikun hemm offerta akbar. Mhux għalfejn qed ikollu żewġ karti biex iħallas waħda l post waħra l ieħor. Imbagħad hemm is-servizzi pubbliċi li huma importanti li jikkonċernaw in-nies li eh, forsi tantx ikun jifilħu ħalsu jew li jkunu l-aktar riżultati. U allura biex inwieġeb iva jiena ħan ippreżenta studju tal-impatt u it-trattat jesiġi din il-ħaġa. Grazzi ħafna. qed nifmek tajjeb tista' tirrispondi iva jew le. Sabiex ma naħlu xejn. Inti favur il-progress soċjali, il-klawżla ta' progress soċjali. Inti ħad tkun impenjat sabiex dan jiġi inkluż fis-suq eh, waħdini. La Signora Gerbart, it-tweġiba tija hija iva jekk qed nitkellmu fuq il-klawżola tal-impatt soċjali u għadd ukoll qabel eh, l-impatt ambjentali kien mhux previst għalija Din hija ħaġa importanti l-impatt soċjali u ambjentali allura taħt il-leġizzjoni ħan nipproponi eh, kemm jekk ikunu ġodda jew ikunu reviżjonijiet jkun nagħmlu studji tal-impatt rridu naraw li dawn ikunu ta' kwalità mbagħad jridu naraw kif ukoll il-Parlament Ewropew jkun informat mod regolari bir-riżultati dan hawn eh, l-istudji tal-impatt. Għalija din ħaġa tmur id fit mal-iżvilupp tas-suq intern u ma l-progress soċali ħaġa li timxi ma din il-ħaġa ma nistax nimmaġina li jista' jkun hemm inizjattiva waħda li ma tmux eh, fid-direzzjoni tal-progress uman, tal-progress soċjali, il-progress tas-soċjetà Ewropea. Tweġiba ta' iva lura. Uh, thank you very much. Grazie ħafna, Christian Buzoj għal grupp tal-Alde. Grazie ħafna. Sur kommissarju eh, nominat, eh, tħaddim tajjeb tas suq intern jeħtieġ li kunem regolamentazzjoni effikaċi u ċara li ma tkunx kiela l-intrapriżi l-konsumaturi u l-kummerċ globali. F'din il-perspettiva l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea hija importanti. L-armonizzazzjoni hija proċess twil u kompless u ħafna drabi aħna nitaqgħu ma' problemi ta' trasposizzjoni u tal-implementazzjoni. Kull sena meta aħna niddiskutu il- tabelli ta' kif imxejna l-scoreboards fuq suq intern naraw li suq intern mhux qed jaħdem tajjeb kif suppost. Inti tiġa ħsib fuq rimedji kif nistgħu ntejbu l-proċess ta' armonizzazzjoni. Inti tqis sur kummissarju nominat illi aħna għandu jkollna nqas leġislazzjoni b'aktar effikaċja billi nużaw aktar regolamenti flok direttivi. Grazzi. Je crois pas qu'il y jima nasibx illi regola automatika u sistematika najdu ħanażlu regolament flok direttiva anke jekk hemm eh, aktar repetitita ta' xi drabi eh, eh, waħda tolqot aktar mill-oħra. L-importanti u importanti li naraw din il-ħaġa. malkemm Harber u importanti dan għalih, u mux għalih ħbis iddu nużaw Lodot ta' regolamentazzjoni aħjar u għallura l-istudji tal-impatt kollha anke l-obligi ta' trattat kif għat s sinjura Gerpart u importanti li dawn unwet u għam li kunem impatt, suġġu tal-impatt soċjali u ambientali. Mbagħad ħanamlu abbozzi ta' direttivi, abbozzi ta' regolamenti qed ngħidan għal barra għal dawk in-nies li qed jisimgħuna minn barra l-Parlament Ewropew illi l-Kummissjoni ma tiddeċidix li fil-qasam tal t hija tipproponi tipproponi l-affarijiet il dak li jiddeċidu ġifieri il-Parlament, l-Assembleja taċ-ċittadini u l konsil tal-Ministri dawk għandhom il-kodeċiżjoni flimkien. Allura jiena li huwa importanti li jkun hemm applikazzjoni tajba u effettiva ta' din il-leġislazzjoni Ewropea nistan nagħmel din il ħagġa taw tafu din il ħagġa eh, inti eh, eh, tkellemt fuq repressjoni mill-awtorità bħal meta jkun hemm il-proċeduri ta' ksur. Ħankunu rigorużi u minn dan il-loħat ħankun rigorużi indipendenti. Imma nippreferi li qabel ma nasal hemmhekk li nagħmel naqra xogħol pedagoġiku ta' persważjoni, ta' dialogu fuq livell sistematiku għanna proċeduri interessanti għanna solvit li qed jibda jaħdem kif, kif suppost, jew inkella li u pilot għal problemi li għandu xasmu mal istat U jien għandi f'maħju koll li nagħmel zjarat fuq il-post ħana ħanoqgħod fl-uffiċċju tiegħi maħlu, senjuri, ma rridx nibqa' fl-uffiċċju tiegħi. Irrid darba f'ġimma imur f'pajjiż fl-Ewropa u mhux ħanikkonċentra fuq il-kapitali, ħammur fir-reġjuni, ħanerġa' mur fir-reġjuni bħala komissarju tal-Politika Reġjonali ħadd sibhom dawn. U jiena ħaniltaqa' mal-atturi kollha li jistgħu jgħinuni ħalli napplika sur bużoj korrettament il-leġislazzjoni Ewropea. Merci, Monsieur le Commissaire. Je prends... Grazie ħafna sur Komissarju. Ħaniħu l-eżempju ta' żewġ direttivi li inti semmejt, id-direttiva fuq servizzi u id-direttiva l xaqsam mal kwalifiki professjonali illi qed jiltaqgħu ma' toppi fl-implementazzjoni tagħhom. Semmejt Solvit, jiena r-rapporter għall-Komitat ta' Solvit. Solvit huwa għodda tajba biex nejnu li ċittadini u l ċafrizi biex jisolvu problemi differenti ma' Solvit ma tistax tiħu post xogħol ġuridiku tal-Kummissjoni. Pal per eżempju l-autorizzazzjoni tal-proċedura ta' ksur, l-infringement procedure. Nixtieq nkun naf jiena u inti xataġiċi b'mod qawwi billi tiħu miżuri sodja trasposizjoni korretta bla dawmin tal-leġizlazzjoni Ewropea u għal twetti kif suppost fl-istati membri. Mr. Buzoy. Sir Buzoy, tweġiba ta' Iva. Imma mish ħanqot mela unek eh, ħafna affarijiet l għandif f'moħiex namel, għot najt nsemmi ħafna affarijiet l għandif f'moħiex namel. Id-direttiva ta' servizzi u id-direttiva fuq il-kwalifiki professjonali mish qed tapplika kif suppost fl-istati membri. U rritna nara għalfejn. fejn sal-aħħar tas-sena tista' tafda fiha li ħamur eh, f'dawn il-kapitali personalment nagħmel laqa ta' ġurnata ma' dawk li huma responsabbli. L-ewwel il-Ministri minix għamil da minnari ministri konċernati imma hemm ukoll l-uffiċjali responsabbli ekonomiċi u soċjali li huma responsabbli mill-applikazzjoni ta' dawn id-direttivi. Imbagħad wara l-istampa l nieħu jekk ikun hemm bżonn imur aktar il-bot kif qed tirrakkomanda imma l-ewwel nett irid nara bajnija stess. Grazzi ħafna. Mistoqsija li miss, il-Sinjura Hajderu l grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna. Sur Barnier, President Barroso jgħid fil-lini gwida politiċi tiegħu illi ħajkun hemm inizjattivi sabiex niftħu is-settur tas-servizzi b'mod partikolari s servizzi ambjentali Inti se tkun inkarigat mis so eh, dawn tip ta' servizzi, se jkun il-kontenut għadak x'daqsa mis-servizzi ambientali, provvista tal-ilma li ma' eh, miżuri għandhom jittieħdu sabiex nimxu l-qoddim integrazzjoni tas suq u xini l-opinjoni tiegħek dwar in-natura partikolari tal-ilma, il-direttiva għafas dwar l-ilma li tajt illi din hija xi ħaġa l-ilma puntu li għandha tiġi protetta. Inti wkoll titkellem dwar konċessjonijiet ta' servizzi, il-provista tal-ilma jaqgħu taħdan il-Kummissjoni fil-preżent qed tipprovdi valutazzjoni tal-impatt u possibilment sottometti direttiva fuq konċessjonijiet ta' servizzi. Inti kif se titratta l-komplessità tal-proċeduri, differenzi kbar li hemm stat membru u ieħor, il-kulturi legali differenti u anka il-mod kif jimxu daw servizzi pajjiżi differenti. Signora, Rule, memx leġislazzjoni speċifika bħalissa fuq il-konċessjoni jew inkella fuq is-sobja pubbliku u l-privat. Aħna nafu li kemm taf samma l ilma jew servizzi oħrajn, bħal per eżempju l-iskart jew s-sistema tal-drenaġ, dawn huma konċessjonijiet jew eh, permess ta' sobja bejn is-settur pubbliku u l-privat li l-affarijiet jsiru jkun hemm investimentu ġestjoni ta' dawn is-servizzi. Kien hemm komunikazzjoni li sart fuq l-ħtieġa li niżviluppaw subija bejn is-settur pubbliku u l-privat u l-President Barroso tkellem fuq din il-ħaġa, aħna nixtiequ li eh, napoġġaw din is-subija li tinfakkarkom f'dak għandu x'jaqsam mal din il-ħidma din hija koperta mill leġislazzjoni fuq is-swieq pubbliċi. Hemm kwistjoni ta' ċertezza legali u r-rwal tagħna u li ma nħallux lill intrapriżi jew inkella lill awtoritajiet lokali f'sitwazzjoni ta' ċertezza legali fis-suq intern. Allura naħseb fuq din il-ħaġa, ħanaħseb fuq din il-ħaġa. Sinjura Rule, għadni min ċert fuq jekk hemm bżonn ta' sew direttiva u jħed riċar jekk hemmx posta jew le. U f'dan il-każ jidu noqogħdu attenti u intisedenti biex nagħmel din il-ħaġa, biex nħarsu lejn l-aspetti speċifiċi, il tradizzjonijiet l-aspetti partikolari fil-qasam tal-konċessjonijiet fl-istati membri tagħna u anke fir-reġuni u fil-lander. U allura nieħan noqgħod attent għall proposti tal-Parlament Ewropew fuq din il-ħaġa u naf li inti qed taħdem bla fuq rapport fuq il-riżultat eh, ġenerali ta' suq intern ċert li r rapporti jak ser ikun siwi ħafna għal riflessjoni tiegħu dik tal-kollaboraturi tiegħi. Dank, ich möchte nochmal daran anschließen. Grazie ħafna. Xtaqt inkompli eh, fuq il-pont inti ma rispondejt, hemm intenzjoni għall-ilma. Jina interessat ħafna f'dan il-pont u tini pont grazzi ta' dak li dwar servizzi u nasib il-Kommissjoni u l-Konsil u l-Parlament għandhom joħorġu b'regoli ġusti l-esperjenza tiegħi ma' prokurament. Għed me rapport propju f'dwar dan palissa u illi għanna ħafna burokrazija f'dan il-qasam u ħafna munċipalitajiet għandhom bżonn ħafna u ħafna ħin kif ukoll eh, avviż legali estern li jiswa ħafna flus biex jaħdmu f'mod f'atmosfera sigura dak mhux aqsam prokurament u dan u ovvjament huwa l-kontrarju ta' ridu niksbu leġiżlazzjoni ġusta. Bżonn faire long discours pour dire la Ma xafen nagħmel diskors biex nitkellem fuq l-importanza tal-ilma, l-kwalità u l-kwantità tal-ilma. Anke fuq kontinent bħal tagħna li jaħseb illi qiegħed imkenni li l-effetti tal-bidla fil-klima mhux ħajolqtuh. Per eżempju, fin-naħat isfel ta' Franza il-żmien ta' meta jahżu l-enep ehm, stajt leġimad qabel is-soltu ġifiri ħadd mu protett minn din il-ħaġa mill bidla fil-klima. Fuq is-servizzi tal-ilma hemm ħafna diversità fl-Ewropa imma xorta dawn il-kwistjoni tal ma serġu koperti fejn japplika mit-test li ħana ħnamlu b'mod ġenerali fuq il-subja bejn settur pubbliku u l-privat. Dan qed ngħidu taħt riserva li eh, nagħmel riflessjoni fuq din il-ħaġa. Fuq dawn il-kwistjonijiet fuq ta' fuq tal-ilma u l-kwistjonijiet l-oħra li semmejt kif jiġi trattat l-iskart, eh, ħankomplu bir-riflessjoni for that. And now... Grazie ħafna, mistoqsija li mis, mill-grupp tal-ICR, il-koordinatura tal-grupp is Bilan. Grazie ħafna, Sir President, Kommissarju nominat. Uħut mill-mistoqsijiet li rrit nistaqsi ġa eh, tres oddi mis sur Banje, għalle kanit itkellem fuq ħaġa għal-qalb il-Kumitat Iġifiri, regolamenti fuq block exemptions xiftit ġematilu il-Kommissjoni Ewropea ħarġet abbozz ġdid li għal kontrarju ta' dikjerazzjonijiet preċedenti joħorġu aspett importanti ħafna speċjalment għall MEPs u l-konsumaturi. Artiklu 4 per eżempju punt 2 tad dokument il-qadin dwar l-aċċess għall informazzjoni teknoloġika u software imma mhux biss. Dan il-punt tneħħa. Pontiħor importanti klawzola ġdida li tippermettilna biex per eżempju nixtru prodotti f'balk pal per eżempju eh, noħoġu f'każijiet fejn niprojbixxu li ċertu negozji jixxu prodotti kif kien jagħmlu qabel u bekk il-kompetizzjoni tagħhom tonqos u l-għażla l-konsumatur tonqos ukoll. Mistoqsija hi inti bħala kommissarju x'passi ħati tiħu sabiex tipproteġi l-MPs u dim liġi bħal din. U ovvjament ukoll tipproteġi l-konsumaturi. Traduzzjoni me li kif ħanħarsu l-parlamentari dak li smajt mi traduzzjoni, minix ċerti l-parlamentari. Ija di, Uh, il y a des parlementaires qui sont conducteurs. Hemm parlamentari li huma xufiera u hemm xufiera li huma parlamentari. Ħanħares din il-kwistjoni eh, sur bilan frankament. Jiena eh, fimt li inti qed titkellem mhux biss fuq il-kummerċ elettroniku, rrid inkun ċert li fimt tajjeb fil mistoqsijiet tiegħek għax frankament ħafna problemi trasconfinali fil-qasam tal-kummerċ elettroniku Jiena ħanħares lejn l-aspetti dajfa li inti indikajt fuq dan il-kommerċ. Ma nafx li titkellem fuq l-industrija tal veturi jew inkella fuq kategorija oħra ta' attivitajiet eh, kummerċali. Għandi bżon naqra aktar ħin nisper li tifhem biex nasef fuq din il-ħaġa. Forsi nista' ngħid ftit. Is-sorbila kienet jitkellem dwar il-settur tal-kanrozzi, mhux kompetenza tiegħek però hemm punt importanti marbut ma' dit tip ta' negozju. Ma nafx sorbila nirriċ mistoqsija u forsi nistgħu ngħaddu mistoqsija oħra. Trid mistoqsija supplementari sorbilan. Iva, fil-fatt. Xtaqt nitkellem dwar l-eżenzjonijiet fil-settur tal-karozzi Xtaqt nitkellem ukoll dwar din l kim sejħa BRR 2009. Dan it-tip ta' proġett partikolari irċiva rakkomandazzjonijiet addizzjonali. dan kollu, sfortunatament, u dan huwa l-kummenti għal komissarju dawn ir-rakkomandazzjonijiet ħafna drabi jkunu nieqsa minn preċiżjoni u ħafna drabi ma jkollhomx stipulazzjonijiet adekwati fih dan il-liġi nazzjonali U għal daqstant jistaw ikonu negattivi ħafna għal ħidma tal-MPs jistaw jintużaw għad detriment tal-konsumatur. Għal daqstant jiena nistaqsi l-kommissarju nominat sabiex jizamina dil kwistjoni kadu ma' milġdan. Sir Bilan, kif qal il-President, l-derbi jew l-eżenzjoni qed titkellem inti fuqhom jikkonċerna ħafna setturi li m'għandix ir-responsabilità jew mhux ikolli responsabilità tagħhom. Jiena ħanħares lejn din il-ħaġa malli nieħu l-kariga tiegħi u nitratta l-kwissjoni speċifika li semmejt inti settur tal-vetturi li inti semmejt anke dan jista' jikkonċerna lil kummissarju responsabbli mill-intrapriżi b'mod ġenerali, sinjuri. Din hija waħda mit-temi li tikkonċerna id-direttivi, id-direttiva tas servizzi u anke affarijiet oħra. Din il-kwistjoni tal-eżenzjonijiet. Mix ħaġa b'saħħitha li jkun hemm ħafna eżenzjonijiet u deru meta wieħed japplika d-direttiva. Aħna nafu li xi drabi wieħed rid jagħti naqra il-ħin u wieħed jagħmel eh, ċertu uh, adattament għal każijiet partikolari aħna mis screening ta' dawn l-affarijiet flimkien ma' setturi eh, professjonali konċernati u ma' l-istati konċernati biex innaqsu dan li inti semmejt sur Birant. Grazzi ħafna tal-li komplejt elabora fuq dil kwistjoni interessanti issa sorti għan fadilis għal grupp ġiwi e nġiel. Sol Komissarju, nominat Il-valutazzjoni tas-suq intern għada għaddejja bazi ta' indiċi li juru livell ta' moviment ta' kapital, persuni u servizzi. Il-valutazzjoni ta' su intern skont il-proġett għal eh, nizġdijt il-su intern għandu jkun b'miri soċjali speċifiċi fl-approċ tagħna para l-grupp tax-xelluk punt ċentrali għandhom ikunu ċittadini u mhux l-intrapriża. Għal daqstant, inti għandek l-intenzjoni li segwi mm, dawn il-miri fil-ħames snin li ġejjin pal kommissarju fl-risposta tiegħek George Bock indika target soċjali illi e, beħsibek is-segwi sabiex tilħaq propju l-miri dan kemm semmejtin. Eh, Sur eh, Trian Filides, kifat li Sinjura Gerbart qabel, u anke li Sur Xbab l-istess mod. Jiena ma nimmaġinax il-progress u l-iżvilupp tas-suq Ewropew, tas-suq waħdini, mingħajr ma jkun hemm il-progress uman. Li rridu namlu u namlu distinzjoni bejn il-bnedmin u l-intreprizi. Għalija l-intreprizi huwa posta produzzjoni bis saħħa tax xogħol l-arfin u l-intelligenza ta' nisa u rġiel jaħdmu hemmhekk u nafu li għandna bżonn l-intraprizi gbar jew ta' daqs medju jew żgħar. Nisan filmija ta' l-intraprizi fl-Europa u ma' intraprizi ċkejkna li jaħdmu ta' jew erba ħaddima u dak li jmexxu. Walura it-tweġiba tiegħi ser tkun l-istess. Jiena ħa naħdem fuq din id-dimensjoni soċjali u umana fis-suq intern. Ħanaħdem fuq proġetti konkreti li jikkonċernaw il-ħarsin ta' servizzi pubbliċi, il-ġrida kontra dumping soċjali, post fej jaħdmu, kienem kwistjoni oħra li semmejna fuq l-intraprizi li jamlu li imma jagħmlu wkoll sforz biex jiġġieldu kontra il nuqas ta' inklużjoni. Hemm din il-ħaġa mdaħla wkoll fl-Small Business Act u jiena naħdem biex nerġgħu nagħtu din id-dimensjoni soċjali fil-politika eh, interna, fil-politika tas-suq intern. I'm sorry. Jiskuża ruħu l Nirrepeti, il ratifika ta' tutat ta' Lisbona stabilit f'qafas ġdejt tal-aspetti soċjali tas-suq intern. Inti kif taħseb li trattat il-ġdid affetwa il-kodeċiżjoni fuq każijiet bħal Laval u l-każ Viking? Grazzi. Il-trattat ta' Lisbona li għabat ħafna li bħal parti kbira minnkom jiddedika b'mod ġenerali f'ħafna qasma l-importanza l-kodeċizjoni anke din kienet iġa regola fil-loqsma li il-Komissarju tas-Suq Intern u l-ħarsin tal-konsumaturi kollu taħtu hemm klawżoli li mhumiex formalità li hija klawżola orizzontali soċjali u dik il-klawżola fuq l-istudji tal-impatt soċjali u jiena ambjentali wkoll. Ġifieri aħna naħdmu aktar flimkien u l-ħsib tiegħi u illi jiena nkun disponibbli kemm tixtiequnkom biex nifavorixxu dan id-dialogu din l-informazzjoni u l-kontribut l-import tal-Parlament Ewropew ħalli namlu liġijiet tajba, direttivi tajba, liġijiet ta' kwalità tajba. Nishtiq hawnhekk insemmi kwistjonijiet oħra. Hemm ħafna temi li jista' tista il-Kummissjoni tagħmel bħala inizjattivi pal per eżempju reġim ta' garantija tal-assikurazzjoni, modi ta' ħlas wieħed il-kummerċ kif isir it-tfaddi, dan kollha jikkonċernaw il-konsumaturi fil-ħajja ta' kuljum. Issa biex nagħlqu r-round ta' koordinaturi sur Salvini fis-sem FD. Grazie ħafna, Sir President. Neħu għost li eh, wasanna propju inti ġej minn eh, post, mux mill kapitali post eh, fil-provinċa Pali. Dwar il-falsifikar kif u meta u blima mezzi, blima spejjes u koll, għalix fil-realtà produttiva almenu tal-konsumatur, Ġveri fejn iġijin fil-Padanja, fil-Tramantana ta' l-Italja, mill-qotin ħafna mill-falsifikar fil-tessuti, vanka flikel, u dan it il-konsumaturi l-komissarju nominat kif se jipproteġi il-wirt eh, eh, materjali u jajdinna u koll kif se jinforma ċittadini Ewropej jinformuhom minn fejn ġejna feċ li jibsu, minn fejn ġej jazam, minn fejn ġej li kelli qed jieklu fuq falsifikar irrid kemm xejn aktar dawlina. Ma ġenerali jena naħseb il-konsumaturi meta jixtru l-ikel, eh, l-istess pal fil-prodotti tal-medicini, hemm ħafna eh, falsifikazzjoni f'dan il-qasam u meta wieħed ixtri prodotti tal-ikel wieħed ikun jaf kif dawn ġew magħmula, jekk ġewx mamula skont ir-regoli. Jekk eh, u kol u xedħarsu l progressu uman meta nitkellmu fuq prodotti importanti, importati. Hija importanti li nħarsu lejn it-traċċabilità kont responsabbli minn dan is-settur eh, agroalimentari f'pajjiżi ħares lejn din il-ħaġa mhux eh, mill-lat protezzjonista biss imma rridu noqdu attenti li jkun hemm kompetizzjoni eh, ġusta u l-konsumaturi tagħna ikunu mħarsa. F'dakan xaqsam ma' sigurta u s-saħħa tagħhom. U l-falsifikazzjoni hemm żewġ miljun u nofs għandi ċifra u dimni, dinja ċifra ta' telf tampjigi fl-Ewropa marbuta ma' dal-faġel tal-falsifikazzjoni. Da flimkien mal-perikli li sadni kif semmejt fuq um, s-saħħa tal-bniedem u bisse l-edisir tal-ditti eh, Ewropej mod partikolari meta nafu kemm hemm bżonn sforzi biex dawn id-ditti jibqaw emmek u biex inħarsu dal-prodotti ta' kwalità. Għanna eh, raġuni għalfejn għanna nħarsu dawn it-tradizzjoni tul impjigi. Għanna negozjati li dun komplu flimkien mal-kollega tiegħi Karel de Gucht, is-sur Dalli u s-sur Tajani wkoll, hemm in-negozjati fil- eh, WHO, fil-WTO fejn il-kwistjoni tal- um, falsifikazzjoni hija tema qed tiġi diskussa mbagħad hemm il-ftehim tal-counter anti-counterfeiting li aħna qed ninnegozjaw mal-Istati Uniti biex ninġildu fuq livell dinji il-falsifikazzjoni li għal-jom huma esposti dawn il-prodotti. Perfetto, la ringrazzjo. Grazie ħafna. Ovvjament, zom f'moħħok Milan hija belt ta' Tramontana b'sede għal eh, nominata għal anka l-grupp ta' osservazzjoni dwar il-falsifikar li xaħna mill uta minn dal-fenomenu u minn ħatana aħna u l-attività tiegħek fuq dan il-punt. Barra l-prodotti li nitkelmu, anzi li nilbsu, niklu, forsi anka nsemmu eh, il-professjonalità li xanka fis-suq intern Ewropew, per eżempju, bej il-maestr, il-professur ta' skiing li jieħu licenzja fil-Renju Unitu dak eh, li jħu licenzja mill-Italja hemm differenza kbira. Dak li jisuq it-trakkijiet u jħu licenzja mill vant tal-Ewropa u dak li jikseb il-licenzja mill-Italja hemm differenza wkoll kbira. Għalhekk u ukoll min joffri s-servizzi din għaw wkoll mira kemm xejn ambizjuża però il-Kummissjoni tista' istanka taħdem fuq dal-punt. Euh, Je vais pas me lancer. Iva mish eh, ħanitfa f'diskussjoni fuq l-istrutturi tal-iski tal-skiing, imma nista' nagħmel din il-ħaġa hija tema li jiena ħadd ħafna ħsiba. Li tkellimt fuq dawn l-istrutturi tal-skiing u x-xufira Taljani, Franċiżi u Ingliżi u Rumeni, mhux kwistjoni mhux li noqogħdu nqabluhom, imma li ikun hemm is-sigurtà għal dawk li jitalmu kif jiskjaw jew dawk li eh, ikunu qegħdin isuqu Anke dawk il-persuni qed nitkalmu fuqhom li huma professjonisti. Jiena naħseb illi rridu naħdmu mod intelligenti biex ikun hemm koordinazzjoni u nqerbu l-affarijiet lejn xulxin. Hemm l-osservatur l-Osservatorju Ewropew fuq il-piraterija u falsifikazzjoni ħaj jippermettina niġbru l-informazzjoni u jkollna fidejna bekk l-elementi tajba biex nkunu naġixxu bl-aktar mod effettiv. Um, Grazzi ħafna naħseb illi issa namlu bħal pit stop insomma nifqu daqsxejn u nbidlu il-karozza. Mela naddu għall limko u l-ewwel mistoqsija tkun ta' Rosa Tun Antħonstein għall-EPP. Grazzi sur Komissarju Kandidat. L-esperjenza tiegħek fil-politika Ewropea, l impenta tiegħek, il-kuraġġ tiegħek nafuhom sew Waħna l-koll qed naraw li s-suq intern jagħmel qed jagħmel progress imma xorta l-konsumaturi minn n-negozji mhux jistgħu igawdu fil-prattika l-opportunitajiet li s-suq intern jagħtihom. U aħna hemm bżonn ħafna titjib tariffi li tittejjeb, inti qed tgħid illi inti miftuħa dialogu mhux biss fil-kapitali imma kullimkien fl-Ewropa il-kooperazzjoni tal-autoritajiet Ewropej nazzjonali reġjonali għandha tassew bżonn titjieb. Aħna tkellimna hawnhekk dwar l-impatt soċjali, l-impatt fuq l-ambjent. Dan huwa biżejjed. Inti għandek f'moħħok li tipproponi lil kulleġġ il-test tas-suq intern fil-leġislazzjoni ġdida Ewropea biex niżguraw li s-suq intern ma jiġix imminat? L-erba libertajiet li nasemmejt semmejt qabel, xieġweġib li sur ġwabt, u ma sinsla tal-proġett Ewropew. Li jina ma xie għaxar kollegi oħra jina responsabli minnom il-ħarsin u twetti konkret ta' dawn l-erba libertajiet u konkretament Signora Tun huwa il-prova huwa dan huwa test minix l-uniku wieħed illi eh, semmej dan it-test għax qed ngħid eh, ħafna kummissarju ma konċerati minn din il ħagġem din il klawzula soċjali orizzontali li semmejt hemm il-prinċipju bażiku tas-suq interni għadu ġimħares mill kommissarju kollha l-kummissjoni kollha forsi jiena jiet aktar responsabli mill-fat li nara li dawn iġu mħarsa. U b'xi mod u l propost leġislattivi kolli għaddu minn dan it-test tas-suq intern. Maħna nafu li l-frammentazzjoni ta' dan is-suq hija regressjoni għaddin il-ħaġa naħseb il-Kummissjoni għanda ikolla dan ir-wol li, li tħares daw l-affarijiet. Issa, irridu niċċaraw l-affarijiet u jiena minnaħti għaha nidedika ħafna ħin u enerġija biex nagħmel dan ix-xogħol madwar l-Ewropa biex nipprova nifhem hemm idea li jiena favorija li nlaqgħu regolarment l-atturi tas-suq intern da kollha li huma responsabbli mill-applikazzjoni ta' dawn id-direttivi u t-testi biex ikun hemm skambju tal-aħjar prattika ħalli aħna nagħmlu pooling tal-ideat u nagħmlu mod aktar effikaċi bejnietna. In order to sabiex inkun nista' naħdmu aktar tajjeb flimkien, hemm bżonn li ninvolvu lill partijiet interessati sabiex ikollna wkoll Impenni aħjar għall-applikazzjoni ta' traspożizzjoni u l-infurzar tal leġizlazzjoni tas suq internu li kienu nixtieq insaqsik. Għal din il-miżura li għadha kif semmejt, għamilt xi pjanijiet konkreti biex tappoġġa dan il-proġett tal-forum tas suq interni li konna diskutejna hawnhekk flimkien fil-Kumitat Imko. Madame je crois très Signora Tun, jena nasib li importanti li n-nis fl-imkien jekk inti trid li tara li kunem xi fil fil-imġiba tiegħi fil-mod kif ħanġibruħi bħala kommissarju, ser ikun dan. Mhux biss imorru qudiem in-nies imma wkoll niġbruhom fl-imkien fid-direzzjoni li aħna nkunu qed nieħdu. Ġifieri ħan laqgħu n-nies flimkien u l-idea ta' forum Ewropew tas-suq intern li laqa fora nazzjonali kif semmejt jiena permess ta' zjara la' għamilt, iva, jiena favur din il-ħaġa, nista' ċertak. Għanna ħafna sim fissu intern, ħafna frammentazzjoni. Kienem polemika f'pajizi, f'pajizi, fuq dik il-kwissjoni tal-plamer Pollak. Ma tonċ kont eh, gburi bija, imma jek nitkellmu fuq il-plamer eh, mill-Lussemburgu, madwaru dan jista' juża erba' dokumenti amministrativi differenti jekk jaħdem f'kull wieħed mill-erba' pajjiżi li dawru l-Lussemburgu. Dak li jridu neħu aħna dak jiswa ħafna flus. Da jridu namluħ ukoll permezz tal-Parlament Ewropew naqasna biljun u nofs il piżijiet amministrativi li nissimplifikaw u fil- mandat li mis nishtiq innaqqas b'seba biljun eh, l-ispejjeż marbuta ma' dawn il-piżijiet amministrativi. Grazzi ħafna issa Sinjura Bernadette Vernol, Viċi President tal-Kumitat Imkom. President. Grazie Sur President, Sur Kommissarju nominat. Kustjoni tal-ħarsin ta' servizzi pubbliċi effettivi u ta' kwalità huwa element ewlieni biex is-suq interni tlesta biex ikun hemm koeżjoni soċjali u territorjali jekk it-Trattat tal-Lisbona iqis aħjar l-speċifitajiet tas-servizzi ta' interess ġenerali diffikultajiet qed niltaqgħu magħhom fit-trasposizzjoni tad direttiva tas-servizzi juru li hemm bżonn kjarifika. U allura jiena jiddispeċini li l-ittra tiegħek fuq il-missjonijiet tijak, ma semmix din il-kwestjoni. U laqas it weġibit tiegħek bil-miktub imma sur Barroso fil-linji gwida politika tiegħu ta' settembru semma din il-ħaġa u impenja ruħu li joħloq affas ta' kwalità servizzi pubbliċi u soċjali u dawn eh, juri l-importanza tagħhom fil-mudell tas-soċjetà Ewropea. Il-mistoqsija tiegħi din, inti tista' timpenja ruħek li tipproponi direttiva qafas fuq is-servizzi pubbliċi u jekk iva, flima żmien kemm żmien ħatiħu. Vernu. Sinjura Vernu. Ovvjament, jiena naqbel moċar ma' diskurs u li prezentati minn Jose Manuel Barroso li tkellem dwar affas ta' kwalità għas servizzi pubbliċi. Memx dubju fuq din il-ħaġa. U anke qed tagħmel li din il-mistoqsija, imma jiena kellimt fil-introduzzjoni tiegħi ma' mhix din il-ħaġa fit-tweġibit bil-miktub niskużi ruħi dan. Imma la ma semmejtix imma jekk issemmi eh, kollox fil-kommenti bil-miktub ma jkunx hemm affarijiet issemmu waqt il-mistoqsijiet. Imma li din hija kwistjoni importanti din hija ambigwità li dun minn mill-Ewropa fuq eh, is-servizzi pubbliċi. U hemm bżonn illi Nerbu lejn iċ-ċittadini. Nara fit-tħassib li hemm fuq direttiva tas-servizzi li jkun hemm servizzi ta soċjali ta' interess ġenerali li jaħdmu tajjeb dawn eh, setturi 13 settur li huma esklużi bħal biżu trasport l-settur audiovisiv is-settur tas-saħħa li Hemm bżonn illi naraw illi aspetti li għamlu xaqsu ma' servizz ta' interess ġenerali jiġu mħarsa. Hemm bżonn kif qed tajt int illi ngħaddu għal test ċar. Hemm ħafna kwistjoni ta' tradizzjonijiet li semmejnihom qabel huma differenti ħafna bejn il-pajjiżi. U anke bejn ir-reġuni, hemm bżonn direttiva qafas, hemm bżonn direttiva għal kull settur. Qed ngħidan għalfejn għax fih dan il-Kummissjoni Prodi li kont parti minna. Kien hemm diskussjoni anke ma' kollegi li huma soċjalisti li għadhom soċjalisti. U ma kienx biżejjed ċar li biex niżguraw din il-garanzija ta' loti ta' dawn is-servizzi ta' interess pubbliku fir-rigward ta' dawk l-aktar dajfa hemm bżonn għafas ġenerali aktar li jkun hemm direttiva għal kull settur. Jiena mhix qed nagħlaq pal din il-ħaġa qegħdin inżomm moħħ miftuħ fuq din il-kwistjoni. Merci, Monsieur le Commissaire. Resafna sur Kommissarju nominat għandi xi diffikultajiet xorta bil-kelma qafas ta' kwalità. Għasli ħaġa naqra vaga. U għallura jgħet nimxi fuq il-ħsib imma nitlob ħafna jiena. Inti l-lum tista' tgħidilna jekk inti il-proponi, istrument legali jew eh, ġuridiku speċifiku s-servizz għad semmi inti servizzi soċjali u servizzi tas saħħa u hemm eh, l-sfidi, per eżempju, li rridu nagħtu eh, sfidi għal persuni imdaħla fi żmien u servizzi li natu biex jihdu s tfal fid-dawl tal-popolazzjoni li għedha dejjem tixjih, hemm bżonn li nħarsu lil dawn l-affarijiet. Il-Kummissarju, dawn eh, servizzi li qed semmi inti, servizzi importanti għal persuni li huma imwarba li huma mdaħla fi żmien jew li huma dajfa dawn huma eh, esklużi minn dan it-test. Nifhem li hemm dubju u rridu naħdmu biex ineħħu din l-ambigwità mhux ir-wol tal-Unjoni Ewropea, mhux ir-wol tal-Kommissjoni li iżżomm minħabba il-politika ta' kompetittività li jiena taw ċertu servizzi fuq il-post meta ma jkunx hemm kompetizzjoni ma' pajjiż ieħor. U allura jekk l-opinjoni personali tiegħi għax eh, wadan ukoll qed istenna anke jekk il-komissarju għet l-opinjoni personali tiegħu dan il-kulleġġ, jiena ħankun fil-kulleġġ b'din il-konvizzjoni. Inti semmejt tnejn fit-tweġiba tiegħek żewġ kategoriji ta' servizzi. Bżon affas eh, legali sekurizzat għal kulħadd jew inkella qafas ġenerali. Meta wieħed ħares lejn is-27 sitwazzjoni differenti minn ċert tweġiba tiegħek naħdem Eh, fuq din il-ħaġa però fid-direzzjoni ċara li jina kif semmejt lek. Mistoqsija li miss mis-Sinjura Kanjet mill-EPP. Sur Kommissarju, qabel ma tħal fil-politika, jina kont fi xogħol eh, tal-mestir eh, kreattiv. Naf kemm il-piraterija hija problema l-nija, fl-Unjoni Ewropea u xkiel Imdaqqa sar kreatività bosta stati membri ħadu inizjattivi f'dan il-qassam. Imma mhux kolla serin fl-istess direzzjoni. Ma taħsibx li jkun siwi li naġixxu fuq il-livell Ewropew ħalli niddefinixxu għafas legali komuni biex niġildu kontra l-piraterija biex tassew ikollna su intern tal-kontenut kreattiv. hija mistoqsija ċentrali li tnajt lat ta' impjiegi li nqerdu minħabba l-piraterija. Semmejna ċifri u dan dejjem tilajn minħabba l-falsifikazzjoni. Sparati tilajn eh, minħabba l iskambi internazzjonali u kemm qed issir serja s-sitwazzjoni. Qed hemm bżonn qafas ġdid differenti hawnhekk għandi lista tat testi kollha. Il-korpus eh, ġuridiku uh, regolamentari fil-qasam tal-piraterija tal-Unjoni Ewropea mill-2004 law. 71 fuq id-disinju u l-modelli. Jiena irrit nara, irrit niverifika qabel xejn eh, kemm qed jaħdmu dawn it-testi. Emmija u seba, emmija disa u seba miljun prodott li qed jinqabdu fl-2008 u kien hemm eh, sparata mis-sena ta' qabel mill-2007. Hemm l-Osservatorju Ewropew fuq l-falsifikazzjoni li ħajaħdem u hemm il-forum ukoll li għandu jenna biex infasslu miżuri tajba biex inkunu effettivi bejnietna fl-Ewropa anke fin-negozjati internazzjonali. Forsi ngħid eh, kemm partikolari fuq il-piraterija fuq l-internet. Mimendu konna tfal pratiknu joġbuna. Imma ma nasibx illi il-praterija toġobna, ti kellimt dwar eh, l-ewwel xogħol tiegħek fil-qasam kreattiv. Jiena ovvjament huwa importanti għalja li nħares id-drittijiet tax-xogħol kreativ u tax-xogħol fuq l-internet. Ovvjament irridu nħarsu dawn id-drittijiet u anke irridu li x-xogħol tal-kreaturi irendilhom mhux biss il-mużika ma il-qassam kreattiv kollu. Għax jofru model mudell tas-soċjetà. Flimkien mal-kollegi tiegħi mal-Komissarju Redding u oħrajn ħanaħdmu fuq din il-libertà ta' informazzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet kreattivi tal-artisti. Vous avez parlé de, de... Tkellimt int dwar il-falsifikazzjoni. L-Osservatorju tal-Piraterija u tal-Falsifikazzjoni fir rebbija l-2009 twaqqaf dan mill-Kunsill bilan li jagħti informazzjoni u dejta meħtieġa biex isiru proposti konkreti għat tisħiħ tal-applikazzjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-suq intern jidir li illi huwa importanti illi nsaħħu l-istruttura ta' dan l-osservatorju sabiex ikun hemm tassew effettività fl-azzjoni x'inhu huma l pjaniti tiegħek dal-qasam. Grazzi. Mod ġenerali jiena naħseb li biex naġixxu tajjeb hemm bżonn li nifmu tajjeb, nifmu biex naġixxu. U għallura jina b'mod ġenerali favur li dak li permetti li jkun hemm osservazzjoni toġġettivi indipendenti u imparzjali ħalli dawn l-affarijiet imexxu x-xogħol tal-Kummissjoni tal-kollaboraturi tagħna u imessu x-xogħol leġislattiv id-direzzjoni tajba dawn l-osservatorju inti semmejt inti stess ma għadu kemm beda jaħdem mhux qadim ħafna dan. Da jibda jati, eh, konsegwenzi ekonomiċi u soċjali li l-piraterija u l-falsifikazzjoni qed ħallu. U imbagħad nistgħu ngħaddu għal azzjonijiet konġunti biex ikun hemm kampanji fost il-pubbliku jkun hemm inizjattivi aktar eh, sodi mill-att leġislattiv u anke fin-negozjati konna pożizzjonijiet argumentati tajjeb bħal per eżempju fil ftehim internazzjonali li ħajkolna kif fattilkom kontra il-falsifikazzjoni. Irridu nimxu bl-istess rida ħna biex niġildu kontra eh, dal-flus ta' prodotti minn dal-pajizi li qed jipproduċuhom. Is-Sinjura Sinjura Barbara Fajler għal Soċjalisti Demokratiċi. Sewa mela biex nerġaw lura għall aspett soċjali ta' suq waħdini. Inti probabbilment rajt li hemm um, il-numru ta' mistoqsijiet li kellek fuq dan is-suġġett juri kemm huwa l-qalbna u onestament ikolli ngħid li l-mistoqsijiet il-tweġibiet um, tiegħek jidher li qed toħodhom bis-serjetà inti wkoll das-suġġett minn dak li kien hemm qablek aħna favorik nappoġġaw kimma l-istati membri kif inti ħa jirnexxielek tindirizzhom b'mod onest ħalli il-kriterji soċjali u ambientali jiġu implementati meta aħna nkunu qegħdin nitolbuhom u meta nkunu qegħdin nirrakkomandawhom speċjalment dak għandu x'jaqsam max-xiri pubbliku kif qed tagħmilha ċara inti lill-istati membri li simplifikazzjoni u it-tnaqqis burokrazija ma jfissirx deregolamentazzjoni. U kif ħat tagħmilha ċara lill-istati membri għaliex din bazzikament l esperienza tagħna kif ħat ċerta illi is-servizzi ta' interess ġenerali mhux bil-forsi jiġu privatizzati u li mux bil-forsi għataħt taħt l-Unjoni Ewropea. Nista' naċċertat li jien ħanqata' ħafna ħin u enerġija biex nispjega li mhix l-Unjoni Ewropea l-Parlament u l kummissjoni li ħajja legaw privatizzazzjoni ta' xi servizz pubbliku jew ieħor. Jiena nistanajt li għan ċertu affarijiet li għandna ċertu obbligazzjoni fuqhom it-trasparenza u għet jimxi mod dritt. F'aspet għan xaqsmu ma' test li għandu xaqsmu ma' su publiku ma' mux aktar. Mux ħanġibu eh, fi Brussel il-responsabil ta' dada kollu li jisir fuq livell sussidjarju, fuq level tal-istati membri, jew fuq livell reġjonali minħabba eh, eh, l-azzjoni li tittieħed. Issa fuq affarijiet konkreti fuq eh, is-suq pubbliku. Jiena nixtieq nuża is-suq pubbliku biex nagħmel dak li hemm fit-trattat biex insaħħaħ l-azzjoni pubblika tal-awtoritajiet lokali biex aħna dawn l-esiġenzi ambientali u soċjali u riċerka u l-innovazzjoni din dur len Markel Harber għax nafri li din ħaġa importanti għalih. Dawn huma importanti għal kompetittività u s-sfiq pubbliki. jina għal 17 sena meċċet autorita lokali fi Franza. jinkont l-ewwel president ta' dan reġun ta' departament biex indaħħal l-idea ta' 20% fi s pubbliċi fis-swieq fis-suq pubbliku għall-ambjent. Jina kont eh, ewlin u kol biex niproponi illi namlu għazla għal eh, l-użu ta' prodotti reċiklati fi xol pubbliċi. Eh, pal per eżempju aħna nfittxu il-żon or biex nużaw biex natu tarma tlitt toroq. Imma nistaw nużaw materjal reċiklat. Fi Franza hemm eh, ħafna uh, kumpaniji involuti u koll illi meta jisibu eh, il-terapin ta' xibini dan jirreċiklaw biex jużaw ħban doħra. Hemm bżonn li namlu dan ix-xogħol mal-awtoritajiet reġjonali u l-awtoritajiet lokali. U l-affarijiet ovvjament ma' dawn persuni l-meċu dawn ir-reġuni jidu naħdmu magħhom f'approċċ li bda minn isfel il fuq. Grazzi ħafna, Sinjura Vajler tidher sodisfatta bi tweġiba sanaddu għas-Sur Ġuvan il-ħisaqs il-mistoqsija li Monsieur il-Komissar. Euh, Sur Komissarju, matul il ta' politika ta' idejem inti għat li inti favur Ewropa ta' difiża jina niftakar fil-każ tax-xogħol tal-Konvenzjoni eh, Ewropea, x-xogħol li sar fuqha. Timexxejt grupp ta' ħidma fejn inti kontribwixxejt għal-bidu tal- l-Aġenzija Ewropea meta nara ċertifikat ta' twelid ta' din l-Aġenzija qed nara waħda mill-missjoni tagħha hija li jkun hemm suq Ewropew ta' tamir ta' difiża li jkun kompetittiv. Imma xorta dan huwa suq li għadu maqsum ix-xiri pubbliku tamir ta' difiża għadu maqsum skont il-linji nazzjonali u allura razzjonalizzazzjoni tal-talba eh, u l-provista qed jiġu mxekla dan Eh, qed jagħmel sara l-kompetittività Ewropea u dan ovvjament qed jolqod mod negattiv fil-finanzi pubbliċi. nix inkun naf jekk dan il-qasam partikolari inti għandek xi proposti li tixtieq tagħmel in-naħa li tipprova ssewi dis-sitwazzjoni. Nafu li xurxin għazmin twil u għatjina fil-bidu tal-kommenti tiegħi ġejt qudiemkom bħala politiku Jina konvint profondament illi li li minn dak li du namlu għassu li du natu l-Europa dimensjoni politika. U dak qed jistennew iċ-ċittadini u qed narawx qed jiġi fid-dinja, dinja nġusta mhix stabli, dajfa, perikoluża u dan juru dal-affarijiet li l-Ewropa jdu natuha kapaċità ta' politika barranija u politika ta' difiża. Qabel ma kif jgħid it-trattat nastu għal difiża Ewropea għettajt l ma tantx mxax, għanek għet norqtu l-qalba ta' sovranità nazjonali għet nittrattaw temi sensitivi ħafna u hemm raġuni ġustifikati marbuta mal-konfidenzjalità tal-informazzjoni jew nkella tal-provisti. U dawn huma affarijiet li huma mħarsa mill-artiklu 346 ta' trattat. U dan huwa l artiklu 296. L-istati membri eh, jistaw eh, għawnek ma jaqdux rizorsi taħon fl pero muftiħ u għalli hemm pooling tal-rizorsi, mux etnajt li kunem armata Ewropeja, pero il-tamir nistaw naraw kif eh, nistaw namlu pooling tijaw eh, bejnietna. Fil-qasam tijaw, għed nitkellem bħala politiku bħala komissarju tas-suq intern, irrit ngħid li ħna għandna direttiva illi mhix antika ħafna lill istati membri għandhom jagħmlu trasposizzjoni tagħha sal-2011 id-direttiva ta' difiża li tqis is-sensitività ta' din is-settur imma tiffavorixxi il-pooling dan il-qasam billi jkun hemm razzjonalizzazzjoni tal-isforzi. Jiena ħanati l-għajnuna kollha u nibbaża fuq eh, il konvinzjoni tiegħi. Jiena irrid nikkontribwixxi għal politika ta' difiża bħala politika eh, tajba aħna maħniex kunu kondanat li nkunu dejjem nihdu niddependu mill mill-Amerika jew iċ-Ċina li niddependu fuqhom. Allura aħna rridu noħol ukoll suq intern tad-difiża. Grazie ħafna sur Kommissarju imma biex nitkellem bin-natura mhix ta' soltu ta' dan is-suq li huwa ta' natura importanti. Hemm nefqa ta' 170 eh, biljun euro f'dan is-settur hemm sistema tal-offset. Għax pereżempju meta tixtri eh, tamir eh, minn pajjiż barrani, inti titerġa' tpattilu lura dak xaqsam ma' tamir ċivili u militari. Ritnajt, ngħid din il-prattika hija kompatibbli ma' liġi komunitarja moderna għal darboħra mhux avvanzaw bil-morru kontra l-istati jew e, e, billi ndajfu il-sovranità e, tagħhom f'dan il-qasir, jdu nimxu magħhom. il ħtieġa dak qed jiġri fid-dinja ħajħeġġeġ l-kapjiet ta' gvernijiet biex jibnu din il-politika ta' difiża. Tkellimna dwar l-ispeċifità. Hemm dan l-eżempju tal-offsets u jew il-kompens li semmejt int u qasam u aspett li dejjem jiġri li huwa komuni ħafna fil-qasam tad-difiża. Jina l-konvinzjoni tiegħi hija li dawn huma prattiċi li morru kontra trattat u li morru kontra dak li ngħid fit-trattat dawn fi xiri pubbliku jagħmlu sar il-kompetittività. Allura jiena naħseb irdu nieħdu żmien billi eh, nispjegaw ħalli napplikaw tajb din id-direttiva ta' difiza fl-Istati membri. U naħseb fil-waqt li nħarsu tradizjoni u s-sensittivitajiet l pajjiżi rridu din il-prattika ntemmuha. thank you. Uh, Mr. Grazie ħafna, is Rushford. Sur komissarju kandidat jina nġi n-lura xaħġa li semmejt qabel inti. Dan għandu x'jaqsam ma l-istituzzjoni ta' Ewropej għal dal-aħħar 30 sena daqshekk ilu iħassibna. Il-privattivi Ewropej. Urġenti li sir progress fuq dan il-punt, għanna krizi d-dimna u rridu nistimulaw il-kreattività u l-SMEs huma il-vitmi. Dina fil-Konsil ta' Deċembru kellna konklużjonijiet unanimi fuq ir-regolament li fl-aħħar ħaj integraw sistema ġdida tal-privattivi għanna privativi Ewropej u sistema Ewropea. Issa nattama li taqbel miħaj li rridu namlu progress. Itħul fis-seħ tal-privativa Ewropea ħatkun soġġetta għal dan il-regolament u tkopri wkoll kwistjoni lingwistika nixtieq inkun naf inti x'ħatamel fuq dan is-suġġett. Mela, qegħdin nitkellmu dwar is-saħħa tal-Ewropa, is-sovranità Ewropea. U aħna ma nixtiqux illi nkunu fit-terza kategorija f'termini ekonomiċi tassew ħasra kemm minna dejjin fuq dan is-suġġett bla ma nilħuq ftehim. Biex inkompli fuq dak li qal is-sur Rushfor meta negozju li jappliku għal privattiva fi 13 pajjiż dana jiswa 13 darba iżjed 20 miljun euro biex tapplika fi 13 pajjiż minn 27. Għonek għandi par nuċċali, mux ti għajda, <laughs> ma nafx ta' benuma. Imma. Eh, dana għamluħ eh, Venezia, kumpanija Venezia li hija marufa ħafna ma ma nixxilix tapplika għal privattiva Ewropea x'tiswa wisq. Għandhom privattiva fil-Istati Uniti però u għalhekk qegħdin nitilfu aħna il-pożizzjoni ekonomika tagħna. Għalhekk jiena wkoll kuntent il-Kunsil tal-Ministri ħadak l-ewwel pass sur Rochefort bil qabel il-miliet fuq dan il-privattiva Ewropea. Issa l-affarijiet kif inhuma bħalissa ma jkoplux il-kwestjoni lingwistika naf li l-Presidenza Spanjola ħa taħdem fuq dan il-punt. Jiena dal-waqt ħankun qed niproponi regolament nittama speċjalment biex niprova li niprova li nistaw naħdmu fl-imkien fl-Unjoni Ewropea fuq di kwistjoni lingwistika u titratta wkoll traduzzjoni awtomatika mbagħad hemm ukoll ġurisdizzjoni legali. Din is-sistema ta' privativa Ewropea ħajkollha bżonn ta' ġurisdizzjoni partikolari rati Ewropej għaliex mhux aħna biss fl-Ewropa effettwati anki l-Iżvizzera Aħna nixtieq nerġa' nsemmi dan il-punt kif taf għandna dan l-Uffiċċju ta' Privattivi Ewropej. li għamilna għa progress forsi mhux ħafna mhux kemm nixtiequ imma xi affarijiet qed jiċċaqalqu. Midħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona u r-rikonoxximent tal-Unjoni Ewropea bħala entità legali issa possibbli illi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tinaqat ma dan il-fittxju u bekk nkunu għadin kopru territorju Ewropew kollu permezz ta' din l-istituzzjoni. Dana jiffaċilita kieku l-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju l-Unjoni Ewropea u jkun hemm iktar kooperazzjoni fir-rigward tal-privattiva Ewropea. Inti favur li l-Unjoni Ewropea tinaqat ma dan l-Uffiċċju? Iva, sur Roxfor jekk isolvi l-problema. Inti għandek iżjed esperjenza minni f'dan il-qasam ġifiri interessat ħafna fl-opinjoni tiegħek, però ma naħsibx li daqshekk sempliċi f'termini legali. Naf x'jagħmel dal-uffiċċju għandu sitt mitru impjegat hemmhekk u qed jaħdem b'mod effettiv. Pero naħseb li f'termini legali għadaq xi aktar komplikat mill dak li qisek qed tissuġġerixxi inti. Jidher illi il-komunità irrid ikollha ġurisdizzjoni f'dak il-qasam biex ikun hemm il privattiva Ewropea jkun aħjar kieku jirnexxilna nilħu qbir bejnietna fuq di privattiva Ewropea u nittama li jirnexxilna nilħu dan il-ftejjin bejnietna. Dan jkun l-ewwel pass issa f'termini legali mill qaluli però ovvjament irid nivverifika il ħaġa jidher li wara li jkollna dan il-ftejjim dan il-qbil bejnietna inkunu nistgħu mbagħad Ninna naċċertaw il-Konvenzjoni fuq il-Privativi Ewropa jkunu effettivi. Grazzi ħafna. E, kolli ngħid li sissa kont qiegħed daqsxejn eh, l-għaxk għanna tlet kollegi oħra mbagħad iridu il-grupp ikon. Għalhekk ħanitlob lil kollegi l-oħra biex jizommu ma' mistoqsija waħda. is senjura Hanzik. Grazzi, President. Kummissarju, hawnhekk qiegħda jiena. Nittama li għandek interpretazzjoni tajba u li qed tisma l-interpreti tiegħek. U kuntenta li nista' nkellmek illum, meta inti sarbejt imna priorita tiegħek skont qed titkellem dwar eh, rilaxximent tal-suq komuni. U jina toġobni din, jina l-SMIza li hija huma għal-qalbi ħafna xil-potenzjal tagħhom huwa dak li mexxi l-Ewropa lejn is-suċċess, imma sfortunatament dejjem f'kull ħaġa ħażina li jkun hemm fis-suq huma jintlaqtu, għalhekk li huma dawk l-oqsma tas-suq komuni li jridu ntejbihom biex niċċertaw li l-SMIs ikunu jistgħu jiżviluppaw aħjar u Eh, ikollom jihdu iżjed vantaġġi mis-suq. U x'inhuma dawn il-vantaġġi li taħseb li tista' toffrilhom? Sinjura Hantlik. Grazzi tal-li semmej dan il-punt u għat mi prioritajiet tijaj naċċertaw il-konsumaturi, ċittadini u l-SMEs jilqaw il-suq interna ġdan huwa għal benefiċċju tagħhom biss mhux għax tal-kumpaniji l-kbar. Ma naħsibx li dan huwa minnu li issu huwa biss għal kumpaniji l-kbar. Design fil-mija tal-kumpaniji fl-Ewropa żgħar ġifieri għandhom 70% ta' l-impiegi Ewropej. U għadam mill-affajt li nistgħu nagħmlu li naqsu l il-burokrazija. Aħna fis-snin li ġejjin nixtiequ li nifrankaw 7 biljun euro iktar minn dak li tiġa Eh, ifrankajna u dana kien ilan tal-Small Businesses Act li ġiet adottata fl-2008. Din għandha ħafna mill-elementi tal-portafol tiegħi. Hemm ħafna fajt pożittivi f'dan Small Business Act jagħmilha iktar faċli pereżempju biex jieħdu ċertu għajnuna hemm ċertu kodiċi ta' eh, prassi wkoll. U tafu wkoll l-element tal- kumpaniji privati fl-Europa, per eżempju, jina ħan prova namel l-almu tijaj biex il-ħajja ta' daw l-SMIs namlu il-om iktar faċli, jek inħarsu lejn per eżempju il-reporting requirements tagħhom jekk nixtawx suħom, per eżempju il-pubblikazzjoni obbligatorja tal-accounts tagħhom. bat il-one-stop shop ukoll hija importanti ħafna l-SMEs. Jiena rrid li jkollna dawn il-one-stops, one-stop shops iridu jaħdmu b'mod effettiv. Ma tistax inti tibbat li l-SMI e seħabtu xi erba ħames bibin. Għanna s-Sinjur Antonio Correra de Campos. Grazzi ħafna, President Sur Barnier. M'għandniex dubju dwar l abilità tiegħek aħna nafu li inti tinsab modifat biex anki Eh, iżżur il- pajizi u r-reġjuni aħna niftakar meta ġejt fl-Azores per eżempju u aħna il-qajnik u konna kontenti ħafna bil-żjara tiegħek. Issa inti għat kemm jiddispeċi kelli kien hemm qasma tal-kompetenzi bejn il-kummissarji. Jekk inti, jekk irdu nsibu soluzzjoni effettiva, kemm inti lest inti, Sur Barnier, illi tirrikorri għal-Parlament biex tipprova teleb ir-riskju ta' frammentazzjoni fil-Kommissjoni. Issa jekk inħarsu wkoll lejn il-kwalifiki ħafna mill-Istati membri ma tantx jisom iridu jaġixxu fuq dan x'ħat tagħmel inti allura ħad biddel il-leġiżlazzjoni, ħad tipprova tipperswadi l-istati membri jieħdu azzjoni u ħad titlob li jsir rapport. Grazzi, Sur Carrera de Campos. Iva, għad għast ħafna niġi l-għazħores jenu jek permettili jena nishtiq nibqa nieħu Eh, interess f'dawn ir-reġjuni imbeda. Ma nix ninsew li l-Unjoni Ewropea għandha preżenza fl-oċeani kollha tad-dinja u dina hija opportunità kbira speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-biodiversità. Jiġifieri jiena verament impenjat li nżomm kuntatt ma' dawn ir-reġjuni mill-aktar imbeda. Issa ħna fil-kolleġġ naħdmu bejnietna għandna 13 il-kommissarju illi qed jaħdmu b'xi mod fuq dan is-suq internu ħa naħdmu flimkien kull kummissarju flimkien mat-tim tiegħu irrid jara x'qed jagħmel il-kollega il-kollegi tiegħu. U jiena ħankun qed noqgħod attent ħafna f'dak li qed isir fis-suq intern flimkien mal-kollegi l-oħra tiegħi li għandhom xogħol ukoll f'dan il-qasam ma tinħarsu lejn żewġ direttivi, id-direttiva tas-servizzi u dik tal-kwalifiki ta' servizzi, per eżempju, għaddit mill-parlament, kien il-parlament li votoja għalija. Issa jekk nimplementawa ħażin nimplementawa ma nimplementawix, e ovvja li mhix tkun benefiċi tas-suq Jina ma naħsibx li però tmur kontra is-suq interni ħaġa pożittiva jekk nimplementawha tajjeb, walakin jiena ħanibqa' naħdem b'ħafna entużjażmu u impenn flimkien ma' reġjuni u l-istati membri f'dan il-qasam biex naċċerta li din id-direttiva tiġi implementata b'mod tajjeb u anke biex nevalwa. Jiena issa pjuttost ħerqan biex nara x'joħroġ meta nevalwawa, però dan irid isir meta suppost fil-ħin tajjeb. Issa l-aħħar kellim għal ħodor is-sur Kanfan. Monsieur Barnier, bonsoir. Iva Barnier, għawnek jgħat jina. Lejla, tajba inti fil-kommenti tijak tkellimt dwar ġida kontra dumping soċjali. Xtaqt nipreċizzalek, eh, xtaqt li tipreċizzalna naqra xandek moħok li tamil. Tista timpenja riħek u d-dimna illi ma daħalx fil-mandat tijak il-prinċipju tal-pajis t-oriġni. Jek dan joħroġ negativ għal ħadima Inti timpenja ruħek fil-kulleċ tal-Komissarju sabiex tipproponi evalwazzjoni ta' direttiva fuq il-ħaddima sekondati li fuq il-post ikun hemm ħafna kritika fuqhom minnaħa tal-unions. U nixtieq nkun naf x'inhi l-analiżi tiegħek ta' deċiżjoni tal-qorti tal-ġustizzja la Valvi King u oħrajn inti poġġa din il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'dan il-qasam jew għandek f'moħħok li tipproponi inizjattivi oħrajn biex il-liġi ssir mod ieħor. L-ewwel net Iva, jien qed iżommuh miftuħ u lest u għandi kemm ġirt mistoqsija fuq din il-ħaġa biex ikun hemm evalwazzjoni oġġettiva b'mod ġenerali tat-testi illi qed jaħdmu bħalissa u eh, meta nagħmlu evalwazzjoni oġġettiva fuq il-ħaddima sekondati jekk għanix għanamlu għajew le din il-ħagġa kienet il-mistoqsija tijek najdlek iva. ċarġu niftaħ din il-kwistjoni, naf eżattament il-kwistjoni tal-pajis toriġni, mandiġ l-intenzjoni u għadin il-ħagġa mil bidunet u jiena użint il-klim tijaj eżattament dak li għat. Jiena mish ħanorbot ismi u l-azzjoni tijaj ma' affarijiet li jistawi waslu għal regressjonijiet soċjali. Jiena irrit naħdem biex is-suq intern ikun għodda ta' progress umanu soċjali għal konsumaturi l-intrapriżi tarġa daqs medju u ċittadini. Fuq il-ġurisprudenza tal-qorti, dik edemmek, mux għal xejn, edemmek eh, irridu nevalwawo u irridu namlu evalwazzjoni tajba tal-konsegwenzi ta' dawn id-deċiżjoni qabel ma nkunu nistgħu nitkellmu. Grazzi ħafna lil kommissarju għal tweġibiet illi ta' u grazzi lilkom ukoll tal-li żammejtu l-mistoqsijiet tagħkom inċizivi u konċiżi. Nixtieq nfakkar s surbanija jekk jixtieq forsi eh, jagħmel xi stqarrija jew diskors ta' eluq jista, però jrid iżommu għal eh, tul ta' minuta bażikament. Monsieur le Président, je... Sur President, jina ma eh, ħassibx biex noqt intawa l-kommenti tijaj tiġaq bizna l-ħin. U tiġaq bdejna niklu mill-ħin meħtieġ għattini taqsima ta' smih Intom eh, fimtu jiena kejjel tajjeb il-klim u sentenzi li jiena semmejt fl-introduzzjoni tiegħi istom sew dawn il-kelmiet u jiena ekki konkludejt fl-introduzzjoni tiegħi li n-nisa u l-irġiel l-Ewropej dun edun fil-qalba tal-bini tas-suq intern tas-suq Ewropew. Dan is għandu jkun u fuq servizzi finanzjari eh, dan semmejtu kol dan għandu jkun suq għas-servizz tal-Ewropej mhux bil-maqlub dak li huwa li nemmen jien. U allura jieħan għamel dan brabta mal-Parlament Ewropew fejn ħafna għarfin espert u ħafna den u ħafna sensibiltajiet differenti billi nkun uh, disponibli uh, kemm jista' jkun jekk nieħu din il-kariga biex eh, nagħmel dan ix-xogħol magħkom. Jina qattajt eh, xhur kostruttivi ħafna xtaqt nieħu l-opportunità billi nirringrazzja minn l ostalġija b'tifkira imma, tifkira sabiħa ta' xogħol li għamilt jiena magħkom fiħda l-kumitat tagħkom. thank you very much. Grazzi ħafna naddu għas-Sinjura Bowles li ħat presidi l-laqatina parti. Okay, everybody, um, I'll... Tajab wis. Niprofa najjat fuq l-istorbju, jek ġobkom jitilqom il la bil-kwiet għalix ninsabu kem xejn tart, u xtaqt nir-ingrazzja l-kollega tal-li nixxilu eh, jinnaqqas fit mill-ħin mill-mistoqsijiet imkos għal-komitat tijaj. Ma nix bizzet ħin, sfortunatament, u għalek niprofa se sekondi zejda mill-interventi naf li tistaw tikkoperaw, jekk ma tikkoperawx, naqtalkom il-ħin jien. Is-Sur Barnier merħba fissem il-Komitat Ikon. Jekk ġamkom zommu il-silenzju. Kiena business għan nitkellem għalissa. Sur Barnier, merħba fostna, semmejt lajja fis qarrija ta' introduzzjoni tiegħek lill-Kumitat Imka kif tafu m'hemm l-ebda opportunità u lok għal għajja żejda f'dan is-settur. Aħna għandna bozzi, suġġerimenti u bediet tal-G20 u klawżoli televizjoni hemm xi ħamsin punti ta' leġiżlazzjoni li ġejjin qoddimna dal-waqt. U probabbilment jirdoppja dan il-nom jek tinkludi l-komitoloġija. Issa, qabel naddilek il-kelma għal kommenti ta' introduzzjoni, xtaqt naddi tlet punti li nittama illi fl-aħħar mill-aħħar kontista tista' risposti dwarhom. L-ewwel fil-kriżi finanzjarja, it-tlet komissarji responsabbli għal affarijiet ekonomiċi u monetarji, sfiq finanzjarji u kompetizzjoni irdu jaħdmu mill-qrib flimkien. U preżumibilment dil kooperazzjoni tkompli u koll. Ikon għandu responsabiltajiet għal dawn l-noqsma kollha u tixtieq tipparteċipa din l-tfassil eh, ta' politika. Nittama l-intitati l-impentijak fissem Eh, fisem personali sabiex tinkludi l-inklużjoni tal-Komitat Ikon f'dan eh, f'dan is-settur interportfolio. Issa fil isbotta bil-miktub indikajt il inti ħatamel valutazzjoni tal-impatt fuq dak kollu propost fil-mandat tiegħek. Intu kol taqbel li tieħu passi sabiex tanalizza l-impatt kulmattattiv tal- leġizlazzjoni finanzjarja ta' wara il-krizi, speċjalment fej għanna proposti interrelatati ma' xurxin. U kol jena interessata sabiex inti semmi għaffaz ġdid kif għamilt fil-sqarja bil-miktub ma, ma l-MEPs u l-komitat. Ovvjament eh, jina t-nasum il qed fisser aktar eh, rabtiet dan forsi jgħina nitrattaw aktar il-xol janna qoddimna u kol nitrattaw aktar il-pressjoni mill-iskadenzi tal-G20. Għal daqstant nissuġerixxu l-inti tinvolvi l-parlament aktar fil-stadju ta' bots bikri u informali sabiex jamluna aktar fuq livell ugwali ma l-esperti tal-istati membri. Dawn huma l-kummenti illi nitolbok tajtomlok bil-miktub sabiex ikollok ħin e, eh, tirrispondi jom sa' kem naslu fl-axar. Is-sandi ħames minuti, dallu kalek ħames minuti sabiex tamel introduzzjoni u il-komitati kon u kif taf kif kob jina naf eh, meta nista naqtalkom għaliex tkun ħattu għessin. Sur Banja. Chair, uh, for giving the floor. Uh, you have just said uh, it very Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma, nikfetta bitċar li mux ħajkun hemm suq konsolidat minna is-servizzi finanzjarji. ċertament mhux ħajkun hemm lok għal ejja għaddejjin mill-aktar kriżi diffiċli ekonomika mis 22 20 u mingħajr intervent eh, imħaffef minn ħatta tal-awtoritajiet eh, monetarji tal-Unjoni Ewropea inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew bank wara bank ikun falla u ħankunu qegħdin niffaċċjaw kriżi twila ta' fiduċja u riċessjoni dejjem aktar fonda. Kriżi għandha għanda konsekwenzi soċjali u ekonomiċi gravi fl-Ewropa. Iżid kriżi u twassal kriżijiet oħra, inklużi kriżi tal-ika li l-lum jaffettwaw biljun ruħ fid-dinja u anki għal sfida eh, ambientali jenna fil-li l-azzjonijiet ta' kriżi u ma' wkoll fil-qalba ta' tħassib tiegħek intom ħloqtu fil-fat kumitat speċjali għal dan. Sinjuri, bħala l-istqarija tal bħalma l-istqarija tal-mexxija ta' Pittsburgh irridu nduru l-folja għal era ta' irres Naqilbu l-folja fuq era ta' ir-responsabilta, ġifiri sejdu impoġġu il-trasparenza responsabilta u l-etika fil-qalba ta' sistema finanzjarja. Din il-krizi serja wes. Ma ridux noqodu isna ta' parsa għamlu riformi, il-riformi jdu jisiru ta' veru, lebda suq, lebda eh, attur finanzjarju, lebda prodott, lebda territorju ma jista' ikun jista' jaħrab u jiżgiċċa iżjed mir-regolamentazzjoni rilevanti u l-oversight effettiva. Angela Merkel qalet l-istess ħaġa ftit ġimgħat u aħna ħan implementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-G20 l-Ewropa hija valuta f'dawn l-isforzi illi imexxu il-pjata d-dinja. L-Ewropa trid tkun il-forsa mexxejja flimkien mal-imsieħba tagħna u aħna nippretendu l-istess determinazzjoni minnhom. U mbagħad li lil mill-20 jiena ħanagħmel ħanati ħin u enerġija biex niżviluppa eh, relazzjoni tajba mal-imsieħba ewlenin. Din hija roadmap tagħna. M'hemm l-ebda roadmap oħra, di biss. Signori, Signor President, rridu u koll namlu reforma ta' supervizjoni sabis l-Europa tkun l-ewwel reġun fid-dinja li toħroġ l minn din il-kriżi f'dan l-qasam. Jiena hawnhekk nixtieq insellem ix-xogħol remarkabbli li sar minn Jacques de la Rosière u t-tim tiegħu aħna ħankun li għalja dan ix-xogħol flimkien mal-kollega tiegħi Olli Ran. Aħna wkoll flimkien nistabbilixu approċċ tajjeb par regolamentazzjoni tal-fondi alternattivi. U jiena wkoll fix-xhur li ġej nilkom proposti fuq ir-regoli ta' solidità tal-banek u l-kwalità u l-livell tal-kapital tagħhom. Jiena nipproponilkom ukoll inizjattivi leġislativi fuq il-prodotti derivati u l-ħolqin u t-tisieq ta' Kwamar ta' kompensina u koll nishti nevalwa fil-font id-direttiva fuq l-abużi ta' swiq u sinjuri minni xħana l-ura mill-li nidħol f'temi diffiċli bħal per eżempju sanzjoniet jew inkella il-beħ li bover eh, b'overdraft. Hawnhekk l-Ewropa ma tixtiqpa lura solvabilità solvability tnej reviżjoni ta' direttiva eh, MIF l-standards tal-kontab tal-, -kontab, tal kontabilità u regoli prudenzjali ġejni tal-pensjonijiet, dawn huma l-oqsmi naħdmu fuqhom u nużaw l-odot ta' regolamentazzjoni aħrajn. L-ekonomija tagħna għandha bżonn is-swieq. Din opportunità l-Ewropa biex l-industrija finanzjarja li taħdem tajjeb u diversifikata tilqaħaw biex ikun hemm intrapriżi kbar eh, fis-setturi tal-bank tal-assigurazzjoni tal-investiment. Aħna l-industrija tagħna finanzjarja huwa aktar kompetitiva b'regoli tajjeb li daħlu l-fiduċja. U aħna b'dawn il-vantaġġi jista' jkollna vantaġġ fis-suq dinija kaħin nixxin jkollna l-arrogament finanzjarju intelligenti li jvalorizza l-istabilità u jħeġġeġ innovazzjoni. Mbagħad għandi tieni konvinzjoni. L-ekonomija ma tistax taħdem ħlif jekk ma jkunx hemm swieq finanzjarji b'saħħithom, swieq li jkunu għas-servizz tal-ekonomija mhux bil-maqlub. Din hija waħda mill-kondizzjonijiet sabiex iċ-ċittadini is-suq eh, intern ikun tagħhom dan is-suq eh, Eh, eh, Ewropew. Dawn l-aspetti kollha ta' ħidma jeħtieġu li jkun hemm tweġiba ambizjuża kollettiva u koordinata jdu naħdmu flimkien sabiex l-industrija finanzjarja Ewropew tkun eh, aktar tajba u trasparenti u kontrollata aħjar. Jiena nipproponi nkun konsolidaw flimkien is-suq intern ta' servizzi finanzjarji li jkun aktar integrat, appoġġat b'regoli effikaċi li joffru l-atturi ekonomiċi ambjent sigur, miftuħ u sostenibli. Nipproponi niftħu diskussjoni minn ardew minn temi li, fuq, diskussjoni fuq temi li jikkonċernaw il-konsumaturi u l-SMEs. Pal eh, per eżempju, Single European Payment Area, u biex natu importanza aktar l-SMEs fissu din hija l tielet konvinzjoni tagħna. Maħniex noħorġu minn din il-kriżi kif tħalna fiha jridu eh, Nħorġu tal-limit kollha, Sinjor President, mod partikolari għal ġejjin la. ħanala aħna rridu nibnu u jiena ħaniftaħ dan il-qasam ta' ħidma flakom eh, biex ikollna qafas biex nilqgħu kontra niprevjenu u meta jkun hemm bżonn immexxu l-kriżi li b'xorta ħażin qegħdin qudiemna huwa eh, hekk, sinjuri, kif Eh, barra ma noqogħdu niddedikaw l-enerġija tagħna u l-flejes tagħna biex eh, insewu eh, l-effetti tal-kriżi, aħna nistgħu dawn l-affarijiet nużawhom biex ikollna tkabir favur l-ambjent niġġieldu kontra l-bidla fil-klima biex ikollna ekonomija aktar kompetittiva u innovattivi u biex ikollna il-paċu l-ġustizzja fid-dinja u anke wiġba l-isfida demografika. Don't clap for too long because Grazzi, domo xeċċaw xplax, xkonet naqru mill-ħin li għandkom għallokat biex t-tkelmu. Naddu għall-ewel round tal-mistoqsijiet fisam il-gruppi. Jean-Paul Gawze fisam il-PPE. Merci, madam. Grazie ħafna, Signora President, Sur Kommissarju, nominat il-fat li eh, jiena koordinatur tal-EPP ħajatini l-unur u l-pjaċir li niftaħlek il-mistoqsijiet l-ewwel net merba minna ta' dan il-komitat u rrid ngħid kif inti minn dik il-lista li semmejt int, fakkart kemm dan il-komitat jitratta affarijiet differenti. Il-krizi meta faqet uh, eh, waslu biex il-Komissjoni taraf kemm hemm affarijiet li jsiru. Aħna dejjem semmejnihom dawn l-affarijiet ma mhux dejjem ingħatajna widen. Hemm temi differenti li eh, ħasbuna, mod partikolari kif il- ħassiħeb il-tħassib li għanda li għandu l-Komitat Ekonomiku fuq dawn it-temi differenti li semmejt inti. Mr. Gozis, grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek, aħna ħanaħdmu flimkien il-Kommissjoni għanda bżon il-valur miżjut minnaħa tal-Parlament, anke fuq uh, temi li aħna diskutejna fihom bħal pereżempju eh, il-hedge funds jew dak ta' supervizjoni u fuq temi oħrajn li jiena semmejt li jiena nixtieq nibda naħdem fuqhom. Eh, unkompli fuq xoll xogħol li sar mill-Kummissjoni ta' qabel. Għan naħdem ukoll fuq dal-kursjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u ħan nibbaża wkoll fuq eh, l-esperjenza u l-femi differenti li intom għandkom. ħafna minnkom intom ġejjin mill-intraprizi, mill-banek. Tafu fuq xiex qed titkellmu. Il-Kummissarju mhux bil-forsi kollu din ix-xjenza eh, kollha fih u anke jekk minkejja kollu rrida u l konvinzjonijiet tiegħu. Ġifiri nies li nista' nibni fuq il-ħila tagħhom bħal David Wright bħal pereżempju li qed fuq is-servizzi finanzjarji. Kif qalet, kif rekomandat li eh, Sharon Bowles, irridu noħorġu bliġijiet eh, ġodda, liġijiet ta' kwalità. Ħanibaza eh, u koll fuqkom u Ma nħallikom ebda dubju li jiena ħankun foskom ukoll biex nagħmel dan ix-xogħol magħkom. U anke mal-Kunsill. Dak huwa l-ispirtu li naħdem fuq u jina. Li huwa importanti u li nħaġ din il-biċċa xogħol bira li għandna Jiena eh, less eh, li nagħmel evalwazzjoni ta' dan kollu għax dan huwa pakket leġislattiv ta' affarijiet li għaddejjin bħalissa affarijiet li ħajjiġu lest li nagħmel evalwazzjoni sieħa ta' dan il-pakket leġislattiv. Sur komissarju nominat, inti semmejt is-siwi ekonomiku tas servizzi finanzjarji u huwa wkoll dan l-ispirtu li aħna għandna. Irrid ngħid, nistaqsik jekk intix lest li tmur aktar il-bot u li titratta wkoll l-spekulazzjoni fil-materja prima ġinja wkoll hija problema importanti l-spekulazzjoni li aħna qed naraw minn sentej jew tliet snin ilu law fil-materja prima, minn fejn iġejja, mhix qed nitkellem fuq l-enerġija jew iż-żejt, qed nitkellem fuq spekulazzjoni. Jekk toħroġ prova tagħha li hija skandaluża din fuq il- materja agrikola għaw biljuni ta' nies li qegħdin eh, mutu bil-ġo bħal per eżempju il-pajizi eh, foqra fid-dinja, sur gozess, rajna lajiti l lum u pajiz marġi rajna l-affarijiet fuq televizjoni. Eh, sena ilu kienem il-ġuħ fejn kienem nisa eh, fajti li kienu imorru jgħatu l-tfal taħħom galletti mamulin mil, tajna Bnaqra butir fuqhom. Bnaqra żejt fuqhom. Dak huwa l-faqar li hemm, dik hija l-ispekulazzjoni li hemm fuq il-materja prima. Ridu namlu l-kontroll u rridu naraw li kunem trasparenza biex eh, nġildu kontra dawn il-movimenti spekulativi fuq il-materja prima. Is-Sur Bullman fissam il-grupp tal-SND. Grazie ħafna fissem il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Nilqaka hawnhekk f'dan is fissem il-Kumitat Ikon. Inti għadt li l-Ewropa għandha tkun mexxejja mhux biss is-sew il-ħsara ma taġġixxi b'mod preventiv sabiex nibnu is-swieq finanzjarji. Neħdu gos nisimaw dan il-klim, manna lebda dubju dwar l-approċ ta'kom nixtiequ però għandek xis saħħa li dan kollu ddaħlu fis-seħħ flimkien magħna. Uħud jgħidu l ewwel irdu nsaħħu s-swieq finanzjarji fi żmien twil għad detriment tal-spekulazzjoni fi żmien qasir. Issa inti eżattament x'taħseb li għandna namlu fil-ħames snin li ġejjin sabiex eh, ma jkonniex ripetizzjoni ta' kriżi oħra u sabiex ukoll ikonna approċċ fi żmien twil. Sigurman, dabbaħ. Sigurman l-ewwel net. xirri rida tjeri naġiċi għadin qabel u għawnek u koll għadin is il-klim li għetnajt għax warajhom ħajkun hemm impenn minna naħa tiegħi, ovvjament si ħana ħanaġixxi waħdi, ħajkolna l-fiduċja u l-appoġġ tal-President Barroso ta' bosta mill-kollegi tiegħi sur Almunja, sur Ren, li magħhom sur President u hemm oħrajn eh, ħajkolli naħdem magħhom fuq dawn l-affarijiet. Ninħuġu tal-limit kollha. Waħda mit-tal-limit ewlenin Eh, barra mit-testi li għanna bħalissa i li rridu nifmu biex naġiċu, rridu naġiċu fuq il-level tajja flimkien ma l-odot ta' supervizjoni li kunu effettivu u kunem koordinazzjoni internazjonali li aħna nabżon. U għallura il-linja u l-għanin ta' ħidma biex noħorġu talimiet u li naqsu l-impatt li bċorti ħazina ser ikun hemm aktar il-qoddim mill-kriżi. U dan idu namlu billi nkunu nafu eżattament fejn sejrin dawn il-flejes, il-biljuni fuq biljuni ta' euro li jem għaddejjin fil-prodotti derivati semmejt qabel il-short selling. Dinja l-ħidma tagħna li nħarsu dawn il-prodotti minar sempliċità ġifiri fl-Europa imma ħafna rida rridu nitlu għal din il-ħidma. Sur Bulman hija konvinzjoni tiegħi jekk l-industrija finanzjarja li jiena jidir li għandna bżonn biex nifinanzjaw l-ekonomija jekk din tiġi regolata tajjeb b'mod intelligenti jiena għad pertinent regulation qabel u effective oversight, dan huma l-klim li semmejt. U anke l-klim huma importanti. Jekk dan isir, l-industrija jkollha vantaġġ kompetittiv fuq ir-reġjuni l-oħra fid-dinja li m'għandhomx l-istess isin sodi. Jina, eh, Sur Bullman, jkolli eh, l-opportunità nerġa' nkellmek aktar l-qudiem fuq il-prevenzjoni tal-kriżi. Tal-kriżi jiġejjina. Ma konkret. Grazzi ħafna Sur Barnier għal-risposta tiegħek. Ippermetti li nistaqsi ser naraw proposta illi ma jkollix eċċezzjonijiet se naraw eh, ħtiġi tal-kapital għal illi jħu konsiderazzjoni u koll l-esperienza spanjola, per eżempju, u tranzazzjonijiet, taxxa fuq tranzizzjonijiet finanzjari, ħanaraw miżuri oħra, illi jgħinuna niffinanzjaw triqtna l-barra minn din il-kriżi ma nistax ngħidu ħnaqdu nejnu s-settur bankarju u bat inkomplu bis-swieq finanzjarji hekk kif isu ma ġara xejn. Tweġiba tiegħi iva Sur Bullman. Wara CRD tlieta u ngħid li Sir McCarthy għax-xogħol eh, li għamlet fuq dan, ser t test ta' CDR erba' Sur Karati ta' din il-ħaġa bħila kbira u dan ħajolqot għatta temi illi eh, eh, fuqom eh, għandi bżon naqra żmien għax ovvjament jina li kemmet nasal għal dan il xogħol ma jistax ikolli li ħila fuq dal-affarijiet li wieħed jista' jikseb wara xhur jaħdem fuq ħaġa, però dik nakwista ma' żmien. Jiena rajdak li ġarra fi Spanja f'dak l sam mal-provizjoni dinamiċi. L-għandhom u koċ għaswa din it-tema u jena ovvjament ħa naħseb u koll fuq il-leverage ratio. Jena naħseb illi din il-kwistjoni rridu narawa koerenza ma dak li qed jiġri fid-dinja u mod partikolari fuq il-konverġenza li rridu nilħu f'dak li għandu x'aqsam mal-standards. Thank you very much. Now on. Grazzi ħafna, issa fissam il-grupp għal de Signora Gular. No, Monsieur le Commissaire. Grazzi ħafna sur Kommissarju nominat ma nebda raġuni biex nidutaw l-impentijek u inti qed prova tina, eh, l prova ta' dan, ma nixtieq nagħmel mistoqsija ta' prova. ti stess semmejt eh, ikun hemm it-tentazzjoni li dak li kujina jingħalaq fuq livell nazzjonali li hemm bħalissa fuq livell Ewropew u tista' xekkel ir-rieda tagħna ta' riforma anke tagħna fuq supervizjoni finanzjarju najdu l-affarijiet kif inhuma xalek qegħdin hawnhekk ħadd tiegħek waslet għal ċertu eh, eh, kontestazzjonijiet minna ħatar Uniti bazati fuq il-nazzjonalità tiegħek li morru lil mill-ispertu komunitarju, trionfalizmu tal-President Repubblika Franċiża eh, ma kienx qrib l-ispirtu komunitarju. Riżultat kien li ħdejk edu direttur ġenerali li memebda ebda dubju fuq il-ħilet jew ma ġi mażul eh, fuq il-passaport tiegħu. U allura din hija l-mistoqsija xi hija mistoqsija importanti jekk aħna nix nażlu n-nies bażi tan-nazzjonalità tagħhom jew il-passaport tagħhom. Inti eh, tiġilet kontra l pressjonijiet minn Franza u minn Londra tħares l-interess komunitarju. Di xi ideoloġija federalista, it-tweġiba Ewropeja edha mistennija mid-dinja u din mhix ħad tkun qawwija u maqudek aħna ma naħdmux għall-interess ġenerali, Sinjura Golar. L-ewwel net iva id-dinja kollha qiegħda tistenna u jiena naħseb illi aħna rridu e, inwaslu dan il-ħaġa, rridu natu l-industrija finanzjarja tagħna vantaġġ sostenibbli dan qabluha ma' reġuni l-oħra fid-dinja jekk jiġu nimxu b'mod intelligenti Il-mistoqsijat jek serju, għan uġeb ma serju kol. Anke jekk meta ġejt nominat jena smajt u rajt kollu li ntqal. Jisni għal l-aħħar żmien qed nżomm il-kolb. Kważi wasalt biex nżomm il-kolb daqs l-Ingliżi, kważi, imma ma dmornex nilħaq dak il-level. Jiena u dim l-qorti ta' ġustizja ħanieħu il-ġurament tal-ħatra. Bħal politiku kulħadd jieħu l-ġurament tal-ħatra. U kif tiġaqat, rajtu intom kif għal ħamestin jiena ħarrist mod skrupluż dal-ġurament li ħad bil-qbis tal-Interġenerali Ewropew u għal-unur tagħna jekk inkunu komissari aħna illi kolleġjalment nesprimu dan l-interess ġenerali Ewropew billi niproponu test li moru f'din id-direzzjoni. Huwa aktar u aktar meħtieġ meta wieħed iħasar iħares lejn ir-ruċjeta din il-kriżi din hija illi aħna jdu nitalmu minnha. Allura toqgħodx tibża Sinjura Gular. Ħajkolli madwar uffiċjali ta' kwalità. Is-sur Kwim u Sur Rajs eh, kien ħaqhom kien jistħoq ilhom U importanti li l-mertu tagħhom jiġi rikonoxxut. Imbagħad hemm direttur ġenerali eh, mir-Renju Unit li jiena stess ipproponiti ma mhux ħajkun hemmhekk bħala kariga tar-Renju Unit ħajkun hemmhekk f'kariga Ewropea. Tiġa ġara, Sinjura Golar, meta kont l-ewwel darba kommissarju kelli direttur ġenerali tar-Renju Unit u mxejna tajjeb. Ma kienx l-istess wieħed. Imma dawk huma funzjonarji Ewropej. U ikunu marbuta bl-istess ġurament li aħna nkunu marbuta bih li nesprimu l-interess ġenerali Ewropew. mandu jkollu ebdek dubju. Meħaniħu ebda ordni la minn Londra, la minn Pariġi, la minn imkien. Grazie għafna sur komissarju eh, nominat. Mandekx forsi il-kolb ta' Renjunit li, li, zon kalm, imma eh, għandek l-umorizmu Ingliż. Il- flekofin eh, kienem ċertu starijiet. inti kun lest illi tara li kunem pozizjoni da anke jekk forsi ma tintoġobx minn kulħadd. Ma nafx jekk għandi sens morizmu, naħseb anke f'dak il-qasam għandi fejn naqdef. Per eżempju tajjeb ta' dak li jiena nsejjaħ bħala l-valur mizjut tal-Parlament Ewropew li aħna għandna bżonn. Kunsill wasal għal qbil f'Diċembru. Huwa pass pożittiv. Maħniex ħanamlu s-supervizjoni fuq il-livell Ewropew u u namlu xol kontra l-gvernijiet u l-istati, du namlu da xol maħom, jiena għataw kol ħafna ħin mal-kollegi biex nikkonvinċijom fuq l-importanza li kon ambizjoni komuni biex nqisu sensitivitajiet ta' kulħadd imma allura iva Sinjura Golar mhix ħanajt anqas minn dak li fit-test inizjali tal-Kummissjoni. Irridu nippruvaw imur għal dak it-test, dak li nista' ngħid jiena fuq dit-tema. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-sor fen fis-sem il-grupp tal ħodar Oui, <clears throat> Monsieur Barnier. Sur Barnier, Nġa sellim lek. Qabel dan is-smieħ smajt il-parti ta' smieħ tal-Mekrivi, il-predeċessur tiegħek, u rajt ċertu naqra differenza fit-ton ta' bejnietkom. Dak li iskantani u li met inti semmejt il-lista ta' direttivi illi inti għandek moħok li tipproponi dan il-Parlament u l-Konsil semmejt is-CRD erba li hija kompli fuq Basel 2 semmejt il-mifit l-IFM dawn huma proġetti li tiġa qegħdin fuq l-aġenda tal kummissjoni Nixtieq nkun naf jekk eh, din il-bidla fit-ton ix-ser twasal ukoll għal-bidla fl-aġenda amministrativa. U mhux biss illi insemmu inizjattivi li tiġa semmew minn dak li kien hemm qablek. Kien hemm il-mistoqsija ta' Sur Bulman fuq transazzjoni finanzjarji, pereżempju ma weġibx għalija li jkun hemm aġenzija biex ħarsu l-investituri bħalma fl-Istati Uniti biex ikun hemm il-kontrolli fil-tax havens. Dawn huma kollha temi illi inti għadek ma tkellimx fuqhom. Mhux konferm. Sir Kaufman? għandu naħdmu bis-serjetà fuq temi li huma serja ħafna. U allura Il-roadmap tiegħi hija sempliċi, hija dik tal-G20. U fuq talba tal-President Barroso saret riflessjoni fuq sur l kif qalet is-Sinjura Gula kif nistgħu inwettqu dal-punti li semmew mis-sur l Aħna eh, dawn l-azzjonijiet leġislattivi maħniex ħanħassruhom aħna qed ngħidu isma' irridu nagħmlu aktar, irridu nagħmlu aħjar ukoll. Irridu nibdew dik hija l-ewwel parti tal-mandat tiegħi biex eh, nilħu korrettament. Inti qed issemmi Bażel tnejn. Iva għandna dik il-ħaġa diġà. Imma dan huwa test miftuħ. Jħan nibda naħdem mas-servizzi tiegħi meta nkun kommissarju nkunu nistaw per eżempju nilħu mod aktar sostanzjali dak li hemm fih rating agency, dak huwa test ieħor eh, li għandhom responsabilta wkoll fil fil Hemm Ix-xogħol ta' Sur Gozis li eh, għamel xogħol importanti fuq din il-ħaġa. Sinjura McCarthy għamel xogħol fuq CRD tlieta, IFM qegħdin hemmhekk. Ix-xogħol għadu ma spiċċax u bata nimxu aktar il qudiem b'aġenda ambizzjuża. it is tal-fondi propri tal-banek, il-prodotti derivati, il-kumpensi il-kompensi li jingħataw huwa xogħol eh, importanti li nħarsu le. Hemm il direttiva wkoll li għandax taqsam ma' sanzjonijiet u short selling. Mhix eh, ħanoqgħod isem ħafna affarijiet. Mhix ħanoqgħod eh, ninħeba biex ta' partikoli smih tajjeb. Għandi bżon naqra ġimat biex naħdem fuq dawn l-affarijiet, għax għadi ma il-kariga l-ħatra. Irtimur Frankfurt, Londra, Parigi biex nidiskuti. Ovvjament, barra dalijat irrit naħdem biex nibni agenda. Imma ħadd minna ma jista' f'din il-kriżi joqgħod fir-rokna tiegħu. X'taħseb inti fuq il-dark pools li ħarġu minn direttiva li ħadak ta' qablek. Jina ma qassamx il-punti tajba u l-ħżina, aħna rajna li dawn id-dark pools jimultiplikaw ruħam dawn il-forum alternativi fil-banek rajnija minn ċertu żmien law ħirġa din il-ħaġa inti dan forsi għator tort ta' test mifet forsi nistgħu nirrevedu dan it-test fi xur eh, li ġejjin. Rrid naħseb fuq il-mod tajb ta' kif nistgħu nikkontrollaw din il-ħaġa li huwa importanti fundamentalment u li nkunu nafu biex nifmu biex naġixxu bħalissa b-87 disan fi meta dawn il-movimenti finanzjari tal-prodotti eh, derivati mem mebda kontroll fuqhom, mem mebda informazzjoni fuqhom, mem repertorju tagħhom. Allura hemm bżonn mod wiesa kemm jista' jkun naqra naqra il-proporzjonijiet jinqalbu. U hekk aħna nittrattaw din il-kwistjoni ta' dark pools. Thank you. Now. Grazzi fisem il-grupp ta' l-ICR l-Onorevoli Swinburne. Grazzi ħafna, Signora President, l-ewel koordinator mir-Renjoni li ħajtkellem ma s-senoqot nimxie b'linja nazjonalista. Mistoqsija l kummissarju nominat, jaffa kwestjoni teknika u billi għandek esperienza twila pala ex-ministru, ex-MP u kol dal-parlament tista tajdinna forsi xieħsibiet fuq kontabilità, responsabilità u kooperazzjoni Mm, għal dak nxaqsam l-arkitettura ġdida Ewropea servizzi finanzjari b'not partikolari tista' tikkommenta fuq kif inti tara it-tlet awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej jikkoperaw flimkien u min immexxi ġala darba kien hemm kwistjonijiet li jaffettwaw aktar minn awtorità waħda lil min għandhom it-tlet tlet chairman, chairpersons u tlet diretturi jkunu eh, lil min nirdu jirrispondu jekk inti tkun kommissarju. Grazzi. Madame uh, Swinburne. Signora Swinburne kon qed jitkellmu qabel ma' Sinjura eh, Gular fuq din il-kwistjoni ta' supervizjoni li għatem u l-għenija li affarijiet li joħorġu direttament mill-programm ta' La Rosier jien għandi roadmap tiegħi u programm eh, tiegħi. Hemm bżonn li aħna nibnu fuq l-esperjenza ta' supervizuri nazzjonali ħassi il kwistjoni għal dawn l-ħar ġimat hija għażla tajba u pragmatika li nibazawru ruħna fuq is-27 supervizur nazzjonali fis-swieq nazzjonali tal-assikurazzjoni u tas-swieq. Dawn is-supervizuri għandna bżonnhom dawn huma qrib realtà tal entrapriżi u tas-settur finanzjarju għallura jiena jidhirli li kun tajab li kun hemm pooling u allura għandna dawn it tlet awtoritajiet illi ħajitlu ħajitwafu l-ħarsu lejn l-istrutturi ta' qabel li eh, kellhom anqas fuq qawwa minn l-istrutturi l-ġodda li hemm is-SEPS, is-SEOPS u l-SCSAR li tiġa bejnietom kellhom komitat imħallat li kiju ħsieb il-kwistjonijiet li jolqtu li l-om il-koll u komuni għal-jom it-tlieta. U allura f'dawn proposti l-Kummissjoni iset, Sinjura Srisburn, eh, din id-dimensjoni ta' supervizjoni fil- proposti taħħa jew kol prevedit komitat imħallat li mur li minn dak li eh, huwa previst illum u li kienet jeżgura kooperazzjoni aħjar u ħidma komuni bejn is-setturi differenti u l-ħidma tal-aġenziji eh, differenti dawn it-tlieta. Sint qed tgħidli ħajġiek jekk ma jaqblux bejnietom. Dawn is-superviżuri eh, tiġandhom ċertu setat vinkolenti u Sinjura, rridu natu nipaw fuq din il-linja li kollom setat vinkolanti ħalli f'kasta krizi kun jistaw e, e, imexxu, imexxu b'mod indas e, u jisolvu u koll divergenzi jista' jkun bejn is-supervizuri nazzjonali. Nam revizjoni wara 30 u naraw fejn aħna majna naħseb li b'din is-seta vinkolanti li jena qed nagħmel sejħalija ridu rridu naraw kif jimxu l-affarijiet mod pragmatiku wara sentejn jew tlieta. Thank you, madam. Grazzi, pala segwitu. Kienem ħafna f'dan il-komitati li ġaqalu li preferu autorita individuali ta' supervizjoni Ewropea. Inti taħseb li din tkun aħjar l dak li xaqsam responsabilità u kontabilità? pas si vous voulez dire un Jekk int qed tajt supervizur wieħed li għati tliet supervizuri għal kull settur jew inkella supervizur wieħed illi ineħi supervizuri nazzjonali. Ma nafx preċiżament eh, x'in il-fema tiegħek fuq din it-tema fċertu pajizi hemm supervizur wieħed, inti taf tajb pajjiż fejn dan jeżisti hemm oħrajn fejn hemm tlieta mhix qed fuq l-Istati Uniti fejn hemm ħafna u ħafna skont l-atta stati. Jiena ma nasibx il-modell eh, waħdini U tajjeb għal din it-tema il-kwalità tas-supervizjoni mhix a priori riżultat zla istituzzjonali. L-importanti miex l-ispeċjalizzazzjoni jew l-unifikazzjoni tal-atturi imma x-xogħol ta' vilġanza. U x-xogħol li jsir mod trasparenti biex ikun hemm eh, din is-supervizjoni hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni tajba bejn dawn l-awtoritajiet, ikun hemm koerenza globali ta' regolamenti finanzjarji imbagħad naraw il-moviment kif inu għaddej aħna u sejrin. Mbagħad ovvjament jekk ikun possibbli jekk il-Kunsill ikun jixtieq inkunu nistgħu naraw li liema direzzjoni nistgħu nimxu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xuntis u Samil ġiwi Merħba Sur Banjer għal dan is-smih tal-lum. Sa issa Rajt li inti kont qed tipprova tagħti tweġibiet konkreti għal mistoqsijiet konkreti għalhekk nixtieq nkun naf x'taħseb inti? Mis-servizzi illi tiġa eh, li madhom xieqa taħt l-istat, għax dan għandu ma dak li kell, ma li kellek inti qabel. Dan qed ġarajnieh fil-każ pereżempju tas-Sur Makrivi fil-Greċja, pereżempju għandna l-eżempju ta' Deutsche Telekom. Ma kienx hemm proċediment skont id-direttiva tal-2004 u għalhekk dawk is-soċi raw illi id-drittijiet tagħhom e, imdajfa. Din id-direttiva ħaq tapplikalek f'każijiet bħal dawn? Sur Xuntis, il-Komissjoni trid ħares is-seta sovranità sussidjarjetà fil-każ eh, ta' regoli li aħna nażlu nwettquhom flimkien. Minix ngħidlek li aħna niprojbix inawtorizzaw jew inħeġġu privatizzazzjoni f'xi pajjiż jew fieħor il-gvernijiet tal-leminu ta' xelluk għandhom politika differenti skont is-sovranità tagħhom u skont il-kompetenzi tagħhom. Jiena eh, nara qed issemmi każ partikolari f'pajjiżek. Privatizzazzjoni tas-settur ta' telekomunikazzjoni li l-għadda għal snin twal. Naf li kella Eh, effett kbir f'pajjiżek eh, surċontis u jiena wkoll eh, nara l effetta dan kollu fuq is-sigurtà tal-pensjonijiet għax dan għandu x'aqsamma flejes pubbliċi u koll u għallura jista' jkun hemm ċertu tħassib fuq ser jibqa' biex wieħed jiffinanzja l-missjonijiet ta' interess ġenerali. Mhux ħan nitkellem fuq każ speċifiku għax għandi bżonn biex nagħmel analiżi aktar fil-fond, mod ġenerali jien għandi tħassib u jienat eh, din il-ħagġa mill-bidu net u dim il-komitat imko u ħanajda u dim dan il-komitat. Jiena rrit li kunem applikazzjoni tajba ta' dritt Ewropew u matul il-ħames snin li ġejjek permetu li jiena ah, ħanaħdem ukoll biex eh, naqbess għal ċittadini Ewropej li jfadlu ħaġa ċkejkna. L-individwi li jfadlu rrit eh, nara li kunem informazzjoni li l-om u li jiġu mħarsa tajjeb Hemm ħafna azzjonijiet li aħna nistgħu naħdmu fuqhom li aħna ħanerġgħu noħorġu bħal pereżempju l-karta bankarja, eh, l-self fuq id-djar li jkun hemm eh, self eh, responsabbli. U anke edukazzjoni finanzjarja, din hija ħaġa li wieħed jista' jitratta f'komitati oħra, però dawn huma temi illi jandom xaqsu ma dawk l-individwi li jkollhom ammonti ċkejkna mfadla. Iva, kollegi, jina qed nirreferi għal każ fejn. Ġew. Affettwati 108,000 ruħ. U partijiet mitħol tagħhom kienu ġew investiti f'din l-intrapriża. Issa l-Unjoni Ewropea kellha timxi fitri illi ma mxitx fiha, intom ħa tapplikaw din id-direttiva mhux qed ngħid jekk hux tajba jew le privatizzazzjoni, sempliċement qed insaqsi jekk din id-direttiva hux se tapplika. Jekk iva, allura jiena nixtieq ngħidlek li liġi li vvutat li ġiet ivvutata fil-gvern ta' qabel issa qiegħda qudiem rati. Ġifier kif tista' tgħid il-gvern preżenti jrid jarmonizza ruħu mal-leġiżlazzjoni Ewropea attwali. Eh. Nixtieq ngħid illi tifhem u taċċetta l-tweġiba tiegħi illi f'każ partikolar fuq każ partikolar l-applikazzjoni ta' dritt komunitarju f'pajjiż fuq deċiżjoni ta' privatizzazzjoni biex jinbih ċertu settur eh, ma, ma jkunx korrett minn naħa tiegħi illi nagħti tweġiba m'għandix l-elementi u anke li Eh, bħala kummissarju minn dan il-qasam fis servizzi tiegħi ovvjament ikonna l-informazzjoni. Iva, ħanara li jkun hemm applikazzjoni ta' ġurt komunitarju. Ħan niddiskutu mal-gvern Grek u aħna rridu naraw li jkun hemm applikazzjoni tajba. Ma nistax nitkellem mod differenti fuq kas speċifiku illi jeħtieġ analiżi fil-font huwa mod ta' kif aħna eh, eh, huwa mod ta' kif nirrispettak bħala parlamentari billi wieġbek hekk imma bħala komissarju nista' ngħidlek illi nista' inwiġbek wara li jkun hemm studju fil-fond u nkunu nistgħu naraw kif qed issir l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja. Grazzi, għalli jevdi l-onorevoli Blum. Srata tajba surbanja. Forsi eh, teffili tħassib, ħankun parrokjali, forsi nitkellem fi l-industri ta' servizzi finanzjari f'Londra. Fitni flasġija smajt li surren, ma kellu lebda teja kif ġiet il-kriżi tas subprime li dizappuntatni l-tlieta, l-kommissarju ġblieta kompetizzjoni li għalli huwa marxista u issa titkellem inti fuq derivattivi tal-commodity trading li wasalnin naħseb li inti wkoll ma tafx fi suq da soġġett li jħassibni inti jekk joġbok tista tispjega li meta titkellem issa fuq komoditajiet, commodities u short trading illi inti mhux se terġa' tibgħat lejn Chicago jew Zurich fejn l-affarijiet ġa mixin, jiena minix eh, komdu ma l-affarijiet kif mixin, jekk titkellem l-40% tal-GDP tal renju Unit ġej mis-servizz finanzjari tal-Belt ta' Londra, jekk joġbok id-dar darx lajn tixrob minnha, grazzi. No, Mr. Blum. Mr. Blum ma mhix mistoqsija, imma wara x'jaħseb. U għadrit tiegħu. Jridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Jina għandi ċifri Sur Blum fuq eh, dak li tirrappreżenta s-City. Iskantani li inti għati ma jekk tradizzjoni forsi eh, ma nafx waslit li xtajk, t-kellem fissem il-servizzi finanzjari, t-kellem fissem l-elettori tijek. Parmi lesquels Fostom xaktar xemad kbir ta' managers u persuni li jaħdmu. Is-sur Blum għandu raġun illi Londra, l-industrija finanzjarja, tirrappreżenta kapital kbir għal-jom u f'kull imkien fl-Ewropa qed nitkellmu fuq miljuni ta' impjiegi, be u 6 miljun impjieg marbuta ma' servizzi finanzjari fl-ekonomija Ewropea qed nitkellmu fuq nies li jaħdmu u rridu jgħixu l-familja tagħhom anke f'Londra u fuq dak għal sur Blum u importanti u importanti aktar minn pajjiżi oħrajn il-proporzjon il-servizzi finanzjari eh, jammontaw għalihom jom għal-ġit tal-pajis. Kemm is-servizzi finanzjarji għandhom sem qawwi mill-ġit tal-pajis. Però mhux għar-Renju Unit, għall-Ewropa kollha kemm hi. Hemm bżonn illi li din l-industrija palma ġralkom intom stess li tużaw il-finanzi pubbliċi, kelkom jisihu biex ikun hemm użu tal-fondi pubbliċi biex min iħallas it-taxxa iħallas għal kriżi li ma kienieċ eh, prevista b'mod tajjeb, ma kienieċ mistennija minħabba mkxem pjanar tajjeb. Minħabba dal biljuni ta' euro li hemm iduru madwar id-dinja minħabba prodotti derivati u dawn ta' min jikkontrollhom kif suppost. Allura sur Blum għanna bżon li kunem din regolamentazzjoni. Kalli tentazzjoni li nikwota li l-Adam Smith fit tweġiba tiegħi sur Blum. U għal-missir tal-liberalizmu dan għalli suq ma jistax jaħdem minn regoli u laqas minajr ċertu etika dan huwa dak li jgħid dan il-kittib u dik hija preċiżament il-konvenzjoni tiegħi. The point I was making, Mr. Barr. Il-punt li konta t-nressa, un ringrazzja, kelli ma namiex apologija li jiena et napprezenta Servizi finanzjari ta' Bilta ta' Londra. Minajra Renjonit jispicċa ifalli għaddejt 38 sena fil-belt. U jiena naqbel li għanna bżon e- regolamentazzjoni, nfem il-komment tijak u l-kotazzjoni li għaddejt, pero ma rridux regolamenta ħazina qed naraw reglament eh, li huwa hija riġita wis u eh, qed tfalli. Jiena mħasseb għal fatt li ma dirx li tallimna mill-passata li xed ngħidu irridu aktar regolamenti bħal dawn u aktar eh, minn dak li rajna qabel. Affarijiet li fallew. Pajjiżi bħall-Awstralja ma sofrewx minn il-problemi għaliex għandhom regolamenti differenti totalment. Tista' tassigurani illi aħna nħarsu lej sistemi oħrajn ta' regolamentazzjoni mhux dik li kellna sissa illi kawżat din il-kriżi eh, e kbira. Sur Blum, memx bżon illi tfittex eżemsi fl-Australja jambeda ħafna. Din il-kriżi maħloqniex aħna minn żniedna. Ma rridux nagħmlu ta' parsi ħan reformaw Għax il-krizi, miex edha mek ta' parsi, miex edha ta' melta biruħa li toħloq l-impiegi, u għada eh, ma spiċċax din il-ħagġa fl-industrija reali, fl-ekonomija reali. U għallur jena nasib għal darbohra, bżonn li naħazbu eh, fuq din il-fema li jena esprimejt qabel huwa l-interess tal-industrija finanzjarja Ewropea u allura l-industrija finanzjarja eh, tal-Renju Unit illi jkun hemm regolamentazzjoni intelligenti fuq mod effettiv. Aħna għandna vantaġġ kompetittiv, aħna jkollna vantaġġ kompetittiv sostenibbli meta nqablu ma' bnadi oħrajn fid-dinja għandi hawnhekk artiklu tal Turner li tafuq tajjeb li għaf eh, tajjeb il-siti li huwa mitla tal-finanzi. Huwa qal illi eh, maħriġniex tam l-lezzjoni mill-kriżi. Aħna irridu namlu din il-ħaġa, idu noħorġu t-talima u ħana ħorġu għad t-talima. Għal-grupp ta' li neħati, Sur Martin. Grazie ħafna. Inta kollega tagħna, Sur Barnier. Inti konvint ħafna fil-kawza Ewropea propju bħali. U hemm ħafna kritikaw għal dan, meta kollu inti xorta waħda ġiet innominat għal din il-kariga. Għal kontra tal-kelim ta' qabli naħseb li huwa ħażin tajt illi huwa tort tar-regolamentazzjoni u tar-regoli u li din dawn huma l-kawża tal-kriżi. Jiena minnaħa l-oħra naqbel u naħseb illi hemm bżonn regoli fil-finanzjament għal kull prodott, għal kull post, fejn għandna kummerċ u għal kull istituzzjoni wkoll. Ma konċa waqt id-dibattitu kollu li kien hawn Angela Merkel għallet propju dan dal-aħħar punt li semmejtien, inti taqbel maħħa? Ġi mumem. stess ħadd inizjattivi biex nikwota il-kanċellir Federali tal-Ġermanja li rrit najtek għandi ħafna rispetta li għakona Ministri tal-Imbjent fl-istess waqt ma' Sinjura Merkel fis-snin 94 u 95 ifir fi Franza, jina fi Franza u fil-Ġermanja. Jina, ovvjament, palma għal president Sarkozy u palma għamil Gordon Brown u palma għamil Sur Zapatero u kapijiet oħra ta' stati u gvernijiet li ħadu sen fil-G20 I u koll eh, eh, għalet Iva, iva u jankina semmej din il-ħaġa, ebda territorju, ebda tur finanzjarju, ebda prodott mandu jibqa il-barra minn regolamentazzjoni intelligenti u effikaċi. U dak huwa dak li qalet is-Sinjura Merkel fil-G20. U dak huwa dak li naħseb jien, jiena qed ngħid regolamentazzjoni intelligenti u ta' kwalità biex insemmu kol il-ħassib ta' Sharon Bowles, il-president kom. Kunem sorveljanza effikaċi u dan huwa ix li rridu namlu u naħdmu fuqu. Minna għamet il-fuħin, Sur Bullman eh, ma kantux fuq punt importanti li għandi bżon kol ukoll fuq biex naħdem fuqu punt importanti fuq il-ħidma għal prevenzjoni ta' kriżijiet eh, futuri li nistaw naraw il-xefaq eh, tagħhom l-awwelin għax hemm dawn iż spekulativi li qegħdin eh, jimbtu l-awwelin xinu il-pjan B meta jkollna kriżi ġdida? Ġifidu nużaw dawn l odo ġodda ta' prevenzjoni. Dinja tema sensitiva ġin għandax taqsam mal-sovranità budġetarja u fiskali tal-istati membri dun ħarsu din is-sovranità. Imma Sur Martin, nizgurak il ħanaħdem fuq dil-ħagġa. Danke und es tut mir leid, dass ich da nicht an... Grazie ħafna. Dispeċini li ma konċ prezenti meta dan. Issa, aktar speċifikament għanna pakket ta' direttivi mill-Kommissjoni, uħut jgħidu illi kollox sar blaġla u li mhuwiex pakket tajjeb, oħrajn jgħidu illi hemm bżonn jiġi valutat mod aktar immirat. Issa rajna emendi introdotti minn lobbies hawnhekk f'dil kamra u l-rapport la Rozje taħseb illi ħanaraw dawn ix-xquq biex ngħidu hekk b'dan il- eh, din il-mira Barnier Merkel biex ngħidu la u speċifikament se tagħmel jekk niltaqgħu ma' diffikultajiet eh, viżavi l-Kunsill. Kif ser timplementa il-miri tiegħek? Grazzi. proposition, eh? Sur Martin, il-kommenti tiegħek ħarġu mill-ewwel diskussjoni li kien hemm Hemm it-test fuq is-supervizjoni u mhux it-test biss fuq ir-rating agencies. Is-Sur Gozes huwa responsabbli wkoll mir-rapporti oħrajn u fuq punti li għandhom xaqsmu ma' trasparenza, hemm ħidma kbira hemmhekk li semmejt qabel, u anke regolamentazzjoni bi problemi preċiżi u konkreti. Sur Gozesi se jitkellem mod aktar konkret fuq il-hedging u fuq il-reġim tal-pajjiżi terzina. Naħseb li aħna responsabbli biżejjed parlamentari li għawamnek, il-rapporter u jiena bħala kommissarju futur jekk intom tippermettuli, lessi biex nisimgħu l kulħadd. Nista' nagħmel eh, titjib fuq eh, l-equity u l edge funds eh, fuq xiex qed jaħdem is-sur Gozez ukoll, imma irrid ngħid ħanaħdem biex ikollna testi kunu ġusti u kredibbli. Mistoqsijiet minn membri oħrajn. M'għandniex naħlu dawk is-sekondi żejda, l-ewwel għandna mistoqsija mis-Sur Langen. Iva Sur Barnier. Għal kontrarju ta' kollegi eh, mir-Renju Unit, ċertu kollegi mir-Renju Unit inti konvint mill-kawża Ewropea rajna li il regolamentazzjoni kienet ħażina u l-predeċessur tiegħek is-Sur Mekrivi rifjuta l-ħames snin illi jagħmel proposti konkreti. Aħna qegħdin ngħidu illi dawn e, il-punti li għamilt għal regolamentazzjoni iktar konkreta b'saħħita għandhom jiġu implementati. Jiena mhux se nirrepeti dak li ntqal diġà, però derivattivi l-ewwel net. Dawn huma ħtax il darba akbar mill-GDP għal 8 biljon ruħ qed naraw profitti eh, fil-ħin immedjat, privatizzazzjoni, u qed naraw ukoll eh, telf kbir, rridu nittrattaw dal-problemi b'mod aktar determinat, il-parteċipazzjoni wkoll fil spejjes tar-reglamentazzjoni u anka il-garanziji inti ma l-proposti tiegħek fil-kamp ta' derivattivi il-mod Ewropew jew nistennew sakemm ikollna regoli internazzjonali. jina ma nemminx li għanna noqdu nistennew reglamentazzjoni internazzjonali anki jekk din il-kwistjoni sur Langen li nirringrazzja kalija tal semmejta hija waħda mill-aktar serja inti eh, semmejt l-sit 600 biljun jew 800 biljun huma somom li ġbulek għajnek wara id-nejk. Tiġanna r-roadmap aħna mill-G20, qed nitkellem fuq il-G20. Irrid niddedika ħin waqt qabel forsi stajt tifhem biex naraw il-pajjiżi sħab tagħna l-ewwel Washington imbagħad hemm iċ-Ċina wkoll qed jiġru interessanti ħafna bl-ekonomija Ċiniża bħalissa aħna ħammorru, jiena ħammur nibni dawn ir-relazzjonijiet. U nivverifika minn ma noqgħod niddetta li dak li L-istess l-istess sħab tagħna għandhom l-istess impenn bħalna u rridu jwet u koll l-impenni li ħadu il-kapit ta' Sati gvernijiet kemm f'Londra u kemm Pittsburgh, hemm temi sur Langen fejn l-Istati Uniti huma qabilna, pal pereżempju fuq ix-short trading. Foħrajn, aħna biznijom. Il-kwissjoni tal-prodotti derivati hija waħda konsidrevoli. Irridu aħna nitlu mal-prinċipju li semmejt qabel jiena tal-G20 ma jkunx hemm aturi jew territorji jew sfiq li ma jiġux irregolati kif suppost ukoll dak li tqal mill-G20 li jkun hemm normalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti u li jiġu stabiliti kmamar ta' kompens li jieħdu ħsieb eh, l-affarijiet li ma jmorrux sew, għaw palom fl-Europa mxie wieħed jew tnejn li minnhom jgħaddu eh, dawn il-prodotti derivati. Allura, il xejra rridu naqilbuha fl-interess innifsu tal-industrija finanzjarja stess. Lura ħan nipproponilkom proposti leġislativi wara li inkun eh, smajtkom matul is-sena li ġejja, matul din sena stess fuq din it-tema. Sur Barnier, Mandiġ opinjoni ħarija fuq parteċipazzjoni tal-settur finanzjarju fuq l-ispejjes tal-kif ħanelbu il-krizi, pero xtaqt inkun naf l-opinjoni tijak xini fil-bidu, intijat illi miżuri etiċi u morali huma importanti ħafna għalik jina nappoġġaħ dan il-punt għaliex libertà intużat minna il-responsabilta u minna teħid in konzerazzjoni ta' riskju. Dan najdu bl-aktar mod konvint għanna bżonn is-settur finanzjarju sabiex jersa aktar rip tal-ekonomija reali. U ma nistawx ikonna suq finanzjarju eh, pal dan illi tilef kull sens ta' dimensjoni. Il-mistoqsija tiegħi inti ħat tagħmel proposti sabiex timbotta dawn il-prinċipji etiċi? Iva, b'mod ċarbi fil-waqt li nisma' u niddiskuti lil kulħadd. Meta tatuni il-mandat ta'kom jiena eh, niltaqa' mal-atturi tal-industrija finanzjarja tal-banek u tal-assikurazzjoni li huma setturi differenti ħafna skont il-pajjiż. Iva, aħna qegħdin inħejju il cdr erba, tkellim dwar ir-regolamentazzjoni bankarja illi tagħmel parti mill-kwalità eh, u l-livell tal-kwalità il-garanziji li wieħed irid jiddetermina ħalli jkun hemm salvagwardja meħtieġa l-ispirtu ta' prevedibilità li taħseb inti minn qabel għall-affarijiet. Jina naħseb illi eh, din hija ħaġa li l ċittadini u minn ħala sittaxxa jistħoqlu. Hemm bżonn regolamentazzjoni intelligenti li hija dovuta lilhom u ħanibda naħdem eh, fuq din il-ħaġa mill-ewwel ġimgħa sista l-mandat jekk jingħatali. No, eh, it's uh, Astrid Lulling. Astrid Lulling għal Pepe. My mic's gone. Astrid, it's you. we merci. Grazie ħafna, Signora President. Sur Kommissarju nominat l-ewwel net, nixtieq nagħmel komment fuq l-affarijiet li qed fuq il-koordinazzjoni liberali Gular, jina naħseb li marridux namlu eh, xi proċessi li sur Barnier minħabba ċertu deklarazzjoni, deklarazzjonijiet eh, trionfa li jew inkella eh, ċertu affarijiet oħra. Li jina jista jagħmel minnhom kemm irid. Jiena naħseb idu nitilqu għal kontenut u rridu ngħidu x'inhu l-prinċipji li ħadd tibbaża l-azzjoni tiegħek fuqhom. Ovvjament iridu nitalmu mill-kriżi U bċerti darba qed nagħmlu din il-ħaġa b'din il-kriżi dinija aħna rajna illi nibtu eh, awtoritajiet ġodda ta' reglamentazzjoni u l-Ewropa bħassoltu tider illi eh, jaħerqana ħafna biex eh, tkun ta' xempju ħafna jazbu li l-Europa għandha tkun fil-qoċata tal-fondazzjoni mill-ġdid tal-sistema finanzjarja internazzjonali. Tajjeb wis, imminti kif qed meta inti tara li l-isħab tal-Unjoni Ewropea qegħdin il-bot milli jadottaw eh, din l-ħrara riformatriċi. Inti eh, taf bħal kulħadd hawnhekk li l-kapitali m'hemmx aktar volatili minnhom u l kompetitivita tal-swiq finanzjari Ewropej qed dbati u aktar qudiem il-kompetizzjoni minn pajjiżi terzi. Inti fejn japplika, inti eh, titlaq minn eh, ċertu dusija illi l-Ewropej donhom qed jidraw bija biex eh, Is-sitt miljuni ta' ħaddiema li inti semmejt minnhom ma, ma jitilfux xogħolhom u ma jispiċċawx uh, f'suq. Uh, illi eh, ma jrendix. Sinjura Lunin, mux għedit nitkellmu fuq dusija, l-Europa għandha bżonn ikolla ambizzjoni, ambizzjoni li eh, toħroġ lezzjonijiet aktar minn oħrajn għax l-affarijiet hemm bżonn li ma jiġux jibdew bl-istess qawwa bl-istess ħruxija. Hemm ir-riforma ta' supervizjoni u ta' superviljanza li ħadsi fuq livell internazzjonali u anke ħajdaħlu regoli responsabbli dak għandu xaqsam mal-salarji, mal ħlasit li mhix tema ċkejkna. U din u koll għandu xtaqsam direttiva tal-fondi propri tal-banek. Għodux naħsbu li aħna tajna l-oħrajn għoddim il-kompetittività u regolamentazzjoni huma importanti u li jiena qed ngħid li din hija opportunità l-industrija Ewropea li Sur Blum fakarna fl-importanza tagħhom. U fakarkom fl-importanza ta' din il-ħaġa li hemm bżonn li l-industrija finanzjarja tkun f'kontinent li huwa regolat li tgħallem. Għax naħseb illi politikament u umaniment eh, ekonomikament ma nistgħux nippermettu teżiża oħra li tkun ta' daqs tal-1929. Hemm bżonn li l-prodotti finanzjari kunu ta' kwalità jkunu traċċabbli. Sinjura Luleninke, l-istess ħaġa bħal prodotti eh, tal-ika l-istess bħal imbit. U hemm prodotti oħrajn. Hemm bżonn li jkunu prodotti ta' kwalità hemm bżonn kunu nafu minn ġejjin, hemm bżonn nkunu ċerti meta nikkun smawhom. L-istess ħaġa, l-istess traċċabilità. Eh, forsi namel tiġbiħa saġerata ma qed tifhem u taf li xi ħadd eh, li eh, tema tal traċabilita tal-prodotti ta' kwalità hija importanti għalija. Imma din hija ħaġa li hija dovuta lill-konsumaturi u li dawk li ħallsu t-taxxa. Għandna grisi hija, bżonn tweġiba dinija U m'għandix dubju fuq il-pajjiżi sħab tagħna li firmaw li l-impenn eh, tal-G20 li huma applikaw l impen li daħlu għalih. Fine you your follow-up. Astrid, ma nistax intik il-mistoqsija ta' u xlejt bizzejt eh, ħin bl-ewwel mistoqsija. Naddu issa sur Karas. Sorbania, merħba l-ura. Komissarju bitmexxija politika hija ħaġa li għandna bżonn ħafna il-persuna ġusta fil-pożizzjoni ġusta l-miżuri propjati u il-Parlament tkellem kontra is-supervizjoni ta' sfiq finanzjarji mmorru lura għal proposta ta' kommissjoni tagħmel proposta ġdida l-integrazzjoni ta' sfiq finanzjarji u supervizjoni tagħha il-supervizjoni integrata jekk il-Parlament jixtieq jagħmel dan u koll fuq il-Kumitat Basel aħna qed nieħdu l-impressjoni li ħafna stati Ewropej qed jimpenjaw ruħhom għal xi ħaġa u qed nibdew bliġijiet u impenji eh, li ħadna minn qabel. Kif rridu nistaw niżguraw illi l-Parlament ikun involut b'mod parallel ma' basil tnejn b'mod parallel ma' G20. Kif nistaw nikkooperaw flimkien? X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? U euh, parli, Mr. Karas. Sur Karas, għedet il fuq din il-ħagġa. Jiena Eh, bil-qudim nixti eh, najle prosi ta' xoll li ħatamel fuq il-direttiva numru 4 li importanti ħafna qed nitkellmu fuq temmi li għandhom xaqsmu ma' dan il-global framework li għanidu nibnu fuq is-sorveljanza u regolamentazzjoni. Fuq is-supervizjoni maħniex fit-mimi triq eh, il-konsil tal-opinjoni tiegħu. Kon preferi li tal-opinjoni tiegħu fuq il-qbil li kiseb mill-li ma jkollna ebda ftehim. Għax kiku nixtaħtu aktar lura, ġifir ħanitilqu minn dan il-qbil. Imbagħad ħanibdew proċess li inti tafu fejn il-Parlament Ewropea għati l-valur miżjud tiegħu. U personalment kif għat lis-Sinjura Golar jiena mhix ħanajt li eh, il-kommissjoni tagħha, il-kommissjoni għalet il-kommenti tagħha fuq il eh, setar vinkolanti li huma importanti fis-supervizjoni. U dan huwa importanti biex l-arkitettura tkun kredibbli u effikaċi. Jiena wkoll ħansieħeb il-Parlament Ewropew, ħanara li nsieħeb il-Parlament Ewropew eh, fl-applikazzjoni tar regolament ta' Basel u fuq il-G20 il-Kummissjoni ħa ta' wola il-President Barroso b'mod partikolari u għem il-kapijiet ta' stati gvernijiet ukoll. Jiena lest li niltaqa' magħkom qabel mal-komissarju l-oħra li huma konċernati minn din it-tema barra l laqat li tiġa huma pjanati u previsti u imbagħad wara wkoll eh, nidiskuti ma'kom il- fuq il-parti tal-direttiva eh, finanzjari li tikkonċerna li li mod partikolari hemm bżonn li aħna nħarsu lejn il-femit kollha li l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom iqisu. Dawn huma affarijiet li aħna nistgħu norbtu fuqhom biex nibnu regolamentazzjoni tajba. Mr. Karas hasn't got a supplementary. is supplementari grupp tal-SND u Skinner. Uh, thank you, Commissioner. Grazie, Kommissarju nominatina fiduċjusi li inti tapprezza l-importanza ta' settur finanzjarju sigur u tajjeb u fejn nu jekk fi Frankfurt jew f'Londra l-Unjoni Ewropea għandha fost l-aqwa servizzi finanzjari fid-dinja. Ġifant li semmejt inti ovvjament juri li jrid ikollna standards regolatorji ibsin biex ikunu nistgħu niffaċċjaw diffikultajiet u kriżijiet. Iġifieri ehm, jina nittama illi tipprova tippromovi Solvency 2 il-jina kontrapporter taħħa. Jina nishti aktajdinna kif tara li nizviluppaw ir wol tal-ekwivalenza f'affarijiet pa' Solvency 2 biex naraw kif l-imsiħba tagħna jistgħu jihdmu maħna u jkollhom l-istess standards tal-leġislazzjoni. Ma taħsibx inti il-kiku jina xina biex ikollna regolament parzjali fuq livell globali u naqsu anki l kompetitivita tagħna jekk ma jkollniex l-ekwivalenza u x'inhuma priorità tiegħek hawnhekk. Skinner euh, d'abord euh, Sir Skinner l-ewwel net kulħadd jaf hawnhekk għal dawk li ma jafux minn barra u ħanajt dan. Tajb nkunu nafu ir wol eh, importanti li eh, inti għandek fuq eh, din Solvency 2. Nidu naraw fid dettal kif applikaw l-affarijiet u l-konsegwenzi li ser ikun hemm mill applikazzjoni ta' dan ir-regolament mod partikolari fuq is-settur tal-assikurazzjoni. mal darboħra? u għaddin il-ħagġa fit tweġiba ta' qabel. Għanna dimna, krizi dinija għall-aħħar li mill-1929 ma rajniex xwexija ekonomika qasja kbira. Għanna xoll li namlu f'darna stess fl-Ewropa u sur Skinner anke fi dialogu transatlantiku li huwa importanti għalik. Huma l-pajjiżi sħab oħrajn importanti ċina. Iċ-Ċina bħalissa hija s-seta eh, ewlenija u naħdmu magħhom ħalli aħna nimxu bl-istess pass. Allura, aħna nedetikaw ħin għal dan id-dialogu internazzjonali. Forsi mandiċ ħin biex nitkellem fuq l-standards tal-kontabilità u l-standards prudenzjali, ma dan koll għandhom xasmu. Jekk għajdu namlu regoli tajba jkunu effettivi, bżon nitkellem fuq l-istess affarijiet, bżon li konna qafas ta' referenza komuni. Id-Deutsche Bank, per eżempju jekk eh, inti tħares lejn ir-riżultat tagħhom bl istandards Ewropej jew dawk Amerikani kun min titla' minn wieħed għal tnejn tnejn. Qed ngħid dan biex kulħadd jifhimna. Irridu naslu għal qafas ta' referenza komuni sabiex regoli komuni applikaw b'mod effettiv fid-dinja kollha. Inti tkellim dwar l-ekwivalenza u reċiproċità, jina l-istess ħagġa nasib fuq Solvency 2 inti taf tajjeb jina noqgħod attent sur skinner biex nara li ikun hemm evalwazzjoni soda għal-xoll li għamlu. Dan huwa xoll li aħna nistgħu nagħmlu flimkien ħalli naraw li jkollna evalwazzjoni tajba, indipendenti u soda fuq din it-tema. Very quickly, um... Malaj fuq l-aħħar punt fuq l-accounting, nittama li inti kollok rwol fil-Konsil ekonomiku transatlantiku rwol sħiħ ma' Tim Gator Waters u oħrajn u aħna jkollna rwol ukoll ma taħsibx li importanti li jkollna xi ħaġa bħal valur ġust li proteġi il-konsumaturi u mhux biss il-kodba tal-banek kif narawhom aħna. Iva, mhux eh, ħan trattaw ek 50 minuti il-fair value, il-valur tas-suq. Nipreferi jiena ngħid market value flok fair value. Għax mhumiex eżattament l-istess ħaġa skont kif nifhimha jien. Ma jiena naħseb li f'din il-kwistjoni tal-istandards hemm bżonn insibu l-bilanċ tajjeb bejn bżonn illi nħarsu l istabilita li nilqaw kontra riskju ta' volatilità li rajna x'inhu huma l-konsegwenzi tagħhom u fl-istess waqt li eh, najdu l-valur eżatt li natu stampa eh, tajba tal- stampa eżatta aktar eh, tal-kumpanija f'waqt partikolari Sur Skinner u parlamentari oħra li għandkom affarijiet li ġdajdu fuq dil-kwissjoni jien lesti nismakom. Inti tkellem fuq il-kwistjoni ta' reċiproċità, jiena naħseb li għandna eh, interess li nkunu miftuħa. Hemm bżonn li ma nkunux sempliċi. Grazzi. Skużani tal-li kont qed nittawa l-ewwel anke qed nifittex il-kellem li jmiss. Is-sura kadri. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem dwar ir-remunerazzjoni. Taf illi s-sistema tal- bonuses dal-aħħar ħafna drabi suġi kalkulata fuq eh, l-aħħar tħul. U dana wassalan rizultati negattivi li rajna. Tista' tgħidilna xin il-vizjoni tijak għawnek, hemm ħafna rakkomandazzjonijiet. Fil-tweġibit bil-miktub tijak għattinna li ħat uħraġ b'rapport eventualment imma l-istudju brew. Illi rarament dawn imorru li l ilm mill-qafas legali. Taħseb illi ħajkonna bżon ta' qafas legali Ewropew biex naċċertaw li kunem approċ etiku fl-industrija biex nerġa' nitkellem fuq l-ħtiġa tal-etika u dik morali li semmejt qabel. Napoġġa dak li qal Adam Smith qabel. Irrid ngħid li huwa fl-interess tal-industrija li jkun hemm regoli li jistabilixxu ċertu morali. U inti għamil tajjeb sur kadawi li semmejt ir-rabta li teżisti bejn it-teħid tar-riskju u il-remunerazzjoni, ħlasijiet li jirċivu jew l-eċċess taħlas li jirċivu, kif dawn l-eċċessi ħeġġu u kabru it-teħid ta' riski meħuda fċertu stabilimenti. Li naħseb l-istruttura ta' ħlasir kienet waħda mill-fatturi li waslet għal kriżi u hemm bżonn li nistabilixxu regoli trasparenti illi ma jħeġġux aktar dan it-teħid ta' riskju fejn ix-short termizmu jiprevali. Il-roadmap, il-roadmap hija g 20 Aħna l-Ewropej impenjajna ruħna, impenjajna ruħna li naplikaw il-Financial eh, Stability eh, Bond li tapplika din il-ħaġa hemm ċertu regoli li għadhom mhumiex applikati eh, fis-CDR tlieta fuq l-istrutturi tal ħasib tar-remunerazzjoni jiena qed nsaraf fuqhom biex ikun hemm adozzjoni rapida fl-ewwel qari ta' dan it-test imma ma nkunx skantat sur kadawi jekk imorru aktar il-bot fuq affarijiet bħal pereżempju kif semmejt jiena fuq ir-responsabilità ta' l-azzjonisti. U hemm bżonn li CDR tapplika fuq il-banek u l-investituri. Imbagħad tkun tista' tinteressa setturi oħrajn bħal pereżempju eh, dak tal-assikurazzjoni tal-fondi alternattivi ta' investimenti fuq l-istruttura u l-kontroll tar-remunerazzjoni li tingħata. Thank you well for your answer. Uh, misschien heel kort Grazzi ħafna ta' tweġiba jekk se permetti li nixtieq nistaqsi ħaġa Inti taqbel illi din leġiżlazzjoni u regolamentazzjoni Ewropea għandi tapplika mhux biss għas-settur finanzjarju fis-sens wiesa imma anki għal kumpaniji eh, fil-lista kollha. Għadni kemm weġibt ukoll kemm xejn id-direzzjoni wkoll jiena qabel meta semmejt il-banek, l-assikurazzjoni, l-intrapriżi ta' investiment, il-fondi alternativi ta' investiment, it-tweġiba ta' IVA. So now it's yeah. Mr. Clintz, Raldi. Uh, it's Sir Clintz. Sur Barnier, l-ikbar ħsara tal-krizi il ħafna miċ t tagħna tilfu l-fiduċja fl-ekonomija tassu u fil-settur finanzjarju tana. Issa n-nart fejnieħ. Imma ċerta tagħna disorzjoni ta' kompetizzjoni, qegħdin naraw l-ewwel sinjali ta' nazzjonaliżmu u l-protezzjoni ta' protezzjoni il-konsumaturi għadin jihdu l-impressjoni illi dawk illi ħolqu il-krizi jom imorru minnajr ma kellhom iħalsu xejn. Kien hemm persuna fil-Ġermanja illi kaċċew mix-xogħol wara 30 sena għax sera jew kien nofs sandwich u dan nies jisom ma m'għandhomx affarijiet responsabilità. responsabilta si des gens n'ont pas Jekk hemm nies li ma ħarsux il-liġi kif jeżistu, hemm ġustizzja f'kull wieħed mill-pajjiżi tagħna biex eh, wieħed eh, jara naqra l-kontijiet tal-banek u jgħatu sanzjoniet li applikat nitkellem hawnhekk fuq liġijiet li ma jiġux sa hawnhekk nitkellmu fuq korpus leġislattiv Ewropew ġdid biex indaħlu l-etika, biex indaħlu l-morali, biex indaħlu regoli, biex indaħlu opportunità li din l-industrija finanzjarja li għal darbohra aħna għanna bżon għall-ekonomija tani naxep l-ekonomija għanda bżon niswiq. Imma bżon li dawn is-swieq iservu tkabbir sostenibli ġust u ndaqs. Meta kol ministru tal-affarijiet barranin ta' pajjiżi kien hemm diskors tal-President Bush qudiem qorti Amerikana għal ridu d-dinja li nagħmluha aktar sikura. Mejna ngħid dinja aktar sikura l-ewwel qabel kollox tkun dinja aktar ġusta. Id-dinja kif qed narawha mhix dinja ġusta. U ma rridux eh, niskantaw u nistaġbu li mhix dinja eh, sigura. Jiena bħala kommissarju u intom bħala parlamentari permessa dawn ir-regoli rridu namlu d-dinja aktar ġusta, mux li eh, nizvalutaw jew ndajfu l-ekonomija biex l-affarijiet namlu aktar eh, sostenibli. Jekk ma jkunx hemm ġustizzja u gwaljanza etika f'din id-dinja b'mod partikolar meta naraw l-ammonti li, semmejt qabel. Rridu nqogħdu bajnina miftuħin għax il-poplu jirvilla. Idun għadu attenti jina ħan iġilet għal dinja aktar ġusta. U li l-Europa tkun fuq id-dimnet f'dan kollu. Wir sollen uns nichts vormachen. Das Gebiet. Ma naħsibx li għanna jkollna illużjonijiet l-qasam li qed fih. U li għandkom l-agenda fih intom huwa ktib magħluq għal ħafna nies ma jifmu xejn fuqu. Iġifieri apparti x-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna xorta waħda, irridu naħsbu wkoll dwar x'nistgħu nagħmlu aktar biex nerġgħu niksbu l-fiduċja tal-poplu u tan-nies. U nħeġġuhom jerġgħu jiġu favur l-Ewropa ħaġa oħra Aħna għanna organizzazzjoni ta' prodotti ta' konsumaturi fil-Ġermanja ja indipendenti finanzjata mill-Istat u tajt l-nis jekk il-prodotti mux tajbin jew le. Timmaġina xi ħaġa hekk għall-prodotti finanzjari? għed mela, qed kellem fuq il-kwalità tal-prodotti tal-ikel fil-Ġermanja u xek. Iva, il-prodotti kollha. Iva, ekku, il-kwalità tal-prodotti il-koll fil-pajjiżi tagħna kollha aħna għandna strutturi amministrativi, uffiċċji ta' studju li permezz tagħhom li stati kontroll l-kwalità tal-prodotti kemm huma sikuri jew law jiena personalment jidher li illi għandna noqogħdu attenti wkoll għall-frontieri tas-suq intern għal prodotti li jitħlu fit-territorju tagħna biex naraw li dawn iħarsu mal-istandards tas-sigurtà tal-ikel anke jħarsu l-standards ambientali uħrajn li nimponu fuq l-istess eh, produtturi tana. Mux etnajt dan biex ikolli vizjoni protezzjonista, imma bħala ħarsin għannis. Għamit argument eh, li xbaħil dan ma' s-senjura Lulling fuq il-prodotti bażiċi tal-ikel u prodotti, Eh, finanzjari li dawk li kolom ammonti zarin fadla, l-istess bħal dawk li għandhom ammonti gbar, għanna nofrulhom prodotti siguri fissu. Dak huwa rwol tal-istituzzjoni ta' supervizjoni jidirli li verifkaw dal-prodotti fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew jina jidirli li aħna niggarantixxu din is-sigurtà tal-prodotti finanzjarji. Uh, Mr. Giegold for the Greens. Mr. Giegold għal-ħodor Iva, bazzikament jena nishti ninsisti illi f'dan il-komitat għanna spiritu għawi ta' ħidma bejnietna naħdmu fl-imkien u għalhekk jiena nixtieq ikolli tweġibiet konkreti fuq żewġ mistoqsijiet konkreti. L-ewwel net kif ħata ċerta l settur finanzjarju ħallas semmu sabiex ikun jista' jkopri l-ispejjeż fil-futuri. Għadna ma smajtx tweġibis konkreti fuq dan. U t tininet net kif ħadha ċerta li fil-futur dan għal-parlament li kun fil-proċess ta' negozjati, għalix dawn ma negozjati kruċjali u aħna ma nishtuqx li sempliciment nideċidu fuq regolamenti li kun tiġa ġi deċizu finalizzat, aħna nixtuqu li kuna tweġibiet u Eh, konkreti skont dawn ukoll il-konvenzjonijiet li inti semmejtu naqblu magħhom. Sur Gigold, żarrivom. Sur eh, Gigold, minn nista nara qed naqrbu lejn it-tmiem ta' din il tagħna ma jekk tippermetti li ġej jiddependi minnkom jiena lesin iqpa disponibbli biex naħdem miegħek il niltaqa' mal-kumitat ir-rapporters u l-koordinaturi. Il-Kummissjoni f'dan il-qasam ewlin ħat applika l-obligi kollha li għaw fuqa skont trattat fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni u anke ta' assoċjazzjoni u evalwazzjoni li, li trid issir. Ovvjament ser ikun hemm bil bejn tliet partijiet eh, bil interistituzzjonali li l-President Barroso jaħdem fuq biex intejbu aħjar l-applikazzjoni ta' trattati l-ġdid ma sax nkun aktar konkret minn hekk. U f'dak għandu x'aqsam mal affas legali u formali, il-barra minnu jiena nixtieq li naħdem magħkom u narrafkom. Dak huwa l-interess tiegħi, ser ikun għall-interess tiegħi wkoll għax aħna ġeneralment qegħdin f'ko deċiżjoni fl-affarijiet li jkonċernaw lili. Issa, fuq it-tielet punt, issa qed tajt jissemmi ħagġa ma sarx mistoqsija fuq, minn għettajt kif il-settur finanzjarju li kien responsabli minn dan kollu ħajħallas għal dak li għala hemm idea li semmit qabel u netkellimt fuqha bil-miftuħ li jkun hemm taxxa fuq l-iskambji. Kien hemm l-ewwel idea ta' Sur Tobin li propona taxxa uh, fuq l-aspetti monetarji, mbagħad uh, kien hemm idea toħra fuq taxxi monetarji u taxxi fuq il-flussi monetarji meta naraw uh, dal-gelgul kollu għaddej. Allura l-ewwel netidu naraw fuq xi se tkun din it-taxxa mbagħad it-tieni net għal xi ħanużaw għal ċertu stati qed jgħidu din hija taxxa biex inħarsu n-nefqiet illi eh, aħna ikollna u nużawha biex innaqsu id-dejn. Dija tagħna u li jiena l-aktar favorija li kija personal politika TTI li din it-taxxa fuq il-volmenti finanzjari eh, niddedika għal ċertu affarijiet ewlenin forsi kollu rizultat bħal per eżempju ma għal dak li ħarġ minn Copenhagen biex inneħu l-ġuħ minn dinja jew per eżempju biex nitrattaw eh, l-aspetti ambientali. Jina flessibli fuq dawn l-idea li nżomm moħ miftuħ fuqhom. In the in, in your fl-amministrazzjoni tijak li inti probabbilment ħajkollok il-kontroll taħħa dal-waqt ħajkun hemm numru ta' gruppi ta' esperti li għandhom influenza qawwija fuq il-biċċi ta' leġislazzjoni differenti. Dan il-gruppi tal-esperti fihom l-għandhom trade unions, l-għandhom organizzazzjoni tal-konsumaturi, Ma minna li ta' zaħira ħafna u l-minuti ta' dawn il-gruppi tal-esperti ma' miex publikati, għalla kien għax nistaqsik jek inti usta taċċerta li dawn il-gruppi ta' esperti fil-futur ħajkollhom Eh, pożizzjoni iktar bilanċjatu li l-minuti jiġu publikati. L-ewwel net l-amministrazzjoni li ser jkolli l-unur li mmexxija ta' kwalità tajba l-uffiċjali kollha din l-amministrazzjoni għaj ħafna minnhom diretturi, kapijiet ta' unitajiet u jiena eh, ser inkun gburi li meċ amministrazzjoni bħal din, ovvjament, mux kullħat jitwilla taref. Ovvjament irrit nistudja l-evalwazzjonijiet u nara x-xogħol eh, espert li joħroġ. Min istituzzjoni toħra, barra xogħol inter li jsir aħna minna ħatana. U inti semmejt il-komitati wkoll hemm l-ħtieġa kif semmejt inti li niftħu l-logħba. Jiena ma nistax eh, fil-kommenti tiegħi tliet ilu ngħidilkom il ħusem fir-rekonċiljazzjoni tas-suq Ewropew maċ-ċittadini u l-konsumaturi u l-intrapriżi u mal-unions mal-forzi ekonomiċi u soċjali minajr ma nati widen L-istess eh, palma namel eh, mal-Komitat Ekonomiku Soċjali u l-Komitat ta' Reġuni. Ġifiri, it-tweġiba li eh, qed nagħmel jien għal-kommenti jekk hija favorevoli taħt il-kondizzjoni ovvjament li nitrattaw l-affarijiet tal-Kumitat. Fl-aħħar u mhux inqas Sinjura Ford mill-ICR, grazzi ħafna sur Barnier hawnhekk. Ċement tal-komment tiegħek illi s-settur finanzjari tkun Eh, ma' servizz tal-ekonomija. Jina ma' nishtiq nerġa' għatnaddi f'sitwazzjoni fejn l-ekonomija globali tispiċċa propju fil-punt tal-kollas permezz tal-azzjonijiet mis settur finanzjarju grazzi tal-li intimpenja ta' regolamentazzjoni intelligenti. Għanna bdejna unnek billi spiegajna illi għaddej minn 50 biċċi ta' leġislazzjoni differenti f'dan il-komitat. ħafna minn għandhom xjaqsmu mal-krizi, derivativi per eżempju, il-bonuses, eccetera. Jekk ikonna regolamentazzjoni intelligenti, dina trid tiffoka fuq fejn hemm bżonna regolamentazzjoni għal għalhekk fl-opinjoni tiegħi l-ewwel jridu nifmu l-impatti fuq l-ekonomija iktar wiesa u l-konsekwenzi. Aħna ħafna drabi niġu kritikati għaliex ma nifmux l-impatt. U L-ikbar kritika ħafna drab dal-aħħar ja fuq l-AIFM Directive l-aħħar li smajt kien li l-impatt fuq il-pension funds tista' tkun ta' 25 biljun euro, euro kull sena. Issa, jekk aħna kellna veru nismu nifmu dal-impatt u anke ta' 49 leġislattiva l-oħra, inti tikkonsidra ġatuħu dan fil-Kummissjoni u terġa' bozzah u nibsafra tant nibqgħu naħdmu fuq il-punti l-oħra u jkollna bozz ġdid li wkoll nistgħu naħdmu fuqu. Madam l ubġik Signora Lan u illi natu eh, sens u effettività dak li namlu. U jiena ħanidħol fi stadju ġdid jgħid tippermetuli eh, b'ħafna determinazzjoni. Ma nistax ngħidilkom kollox ħajibda fl-istess ġurnata. Qabel kien hemm il-Kummissjoni eh, Barroso, qabel it-tieni Kummissjoni eh, ta' Barroso, kien hemm ħafna sforz leġislattiv li sar mill-bidu tal-avventura Ewropea. 1600 test illi ħarġu biex dan is-suq intern jaħdem. U ovvjament, sinjura, jinser ikolli l-opportunità, kien mal-parlament, namel valwazzjoni ta' dawn it-testi u Sharon Bowles tatni eh, din il-karta iju tasal palma eh, tat l-sur Almunja jena ħan firma għax eh, dan qed jitlobna biex namlu evalwazzjoni tajba tal-kwalità tat-testijiet fuq il-hedge funds li semmejt int. Jena naħseb dawk li jmexxu l-hedge funds, dawk li depozitaw il-flus M'għandhomx jibżgħu minn din il-leġislazzjoni. Huwa fl-interess tagħhom, l-interess tagħhom mhux li eh, komplu jaħdmu f'inqas qasta trasparenza kif eh, aħna rajna qabel. Mżon bżonn li jkun hemm regoli tajba li jiġu mħarsa li jgħinuhom jiżviluppaw in-negozju tagħhom fil-qafas ta' dawn ir-regoli. ġifiri le mhix ħanirtira dan it-test jekk dik il-mistoqsija tiegħek. Aħna fil-ħiljana qudiemna ħan nippruvaw eh, ntejbu dan it-test u nejnu biex iftijem aħjar dan it test fuq il-hedge funds imma eh, senjura kon nishtiq najdlek li nishtiqu namlu kol xol ta' eh, evalwazzjoni kwalittativa fuq eh, dawn it-testi leġislattivi kollha blajnuna ta'kom. Grazzi l-impenn li tħares lejn il-konsekwenzi ta' Hedge Fund Directive waqt għajnuna kbira. Aħna nappoġġaw il-prinċipju, però mhux il-konsekwenzi li ma jkunux mistennija. Fir-rigward ta' dawn il-konsekwenzi tista' tagħtina wkoll l-opinjoni tiegħek fuq l-impatt ta' l-ewwel ehm, vantaġġ Move advantage li kollha l-Unjoni Ewropea fil każ ta' servizzi finanzjarju kif qed dan l-impatt li qed ikollu fuq ukoll dawk il-kumpanji li għadin barra mill-Unjoni Ewropea li xorta ikollhom impatt fuq s swieq tagħna ma mux fuq li qegħdin barra mir-regolamentazzjoni tagħna. Xakar. Kulħadd jirfa' responsabilità tiegħu. Jekk xi settur industrijali jew ieħor joħroġ l-attività tiegħu il-barra mill-Unjoni Ewropea biex imur lejn tarf liħor tad-dinja għax qed nobbligawh eh, biex jimxi b'mod trasparenti biex ikun hemm sorveljanza li jagħti kont tal-li qed jagħmel. Għal darbohra nis li jagħmlu dan irġi jerfgħu responsabilità tagħhom. Fema tiegħi hi illi li l-in minn ċertu eh, movimenti l-industrija finanzjarja f'Londra palma ħajġri fi bnadi oħrajn għandha tifhem u ħatifhem li l-interess u l-vantaġġ tagħha u li qiegħda f'kontinent fejn bnejna regoli tajba u sorveljanza tajba biex inkennu din l-industrija mir-riski kollha li aħna rajna mill-teżiżiet kollha, mill-iskossi kollha u minħabba li kun u kol l-ostilita li kun hemm min-nies għax ma jifhmux l-affarijiet tajjeb. Rrit nkun ċert minn din il-ħaġa, ma rridx li eh, aħna flimkien indajfu din l-industrija finanzjarja li aħna għandna bżonn, allura ħan l prekawzjonijiet meħtieġa, imma aħna ħan irriformaw. Ħan irriformaw b'mod intelligenti, ma ħan irriformaw. Thank you very much. Grazie Grazzi ħafna dak mela sa jikkonkludi il-mistoqsijiet għaddu issa għal l-axar ħbarijiet aħbarijiet hawnhekk. Jiena nixtieq għaddu li l-evalwazzjoni tal-kandidati eh, Komissari kandidati ħajkomplu li jmiss issa ħassi fil-8 tal-lejla fil-kamra 5 ġe 2 u jkomplu għada fid-9 fil-kamra 1 ġe 2. Issa nadi għal Malcolm sabiex jala u blaħbarijiet minna ħatijaw. Sur Banjar jishtiq forsi jagħti xi kummenti ta' luq minnaħa tiegħu bizna baxar minuti għaliex kien hemm ċertu stqarijiet twali ma nistantik minuta. Madame la Presidente, moi je suis. Signora President, jina, jgħed komdu għawnek, nistan uqt il-lejla kolla jek tridu. Imma, jek tridu narġan iġi. Nirringrazzjak, Signora President, Sur President, ta' kif il-qajtuni Sharon Bowles eh, rajt il-punt ta' tħassib li inti fuq il-fatt li jkun hemm regolamentazzjoni ta' kwalità mhux nagħmlu leġislazzjoni biex l leġislazzjoni biex għamilna legislazzjoni mhux dak l-ispirtu tija, għal gost nagħmlu leġislazzjoni għanna namlu leġislazzjoni biex u regoli tajba u noħolqu progress. Aħna għamilna ħafna xogħol u natu ħafna enerġija għax tagħna f'dan is-settur bħal dak tas-suq Ewropew. Darba fġimma nispera nizom l impenn namel zjara regolari li kull kapitali, niltaqa mal parlamenti Nazzjonali, nsiħeb lilkom f'dawn iż-żjarat, nsiħeb l-atturi eh, soċjali u l-unions biex eh, nisma u nagħti l-opinjoni tiegħi. Nirringrazzjakom għal fiduċja tja jekk intom tħossu li jiena denju tagħha u rridu illi nirrekonċiljaw l-Ewropej kollha mad dimensjonijiet eh, tiegħu kollha, fosthom id-dimensjoni tal-servizzi finanzjari. Grazzi. Well, ladies, ladies and gentlemen, uh... Signori, Issa jina li ftaħt il-laqa salija biex neġana laqa. Naf li numru tal-kollegi mill-imko jla mawnek matul ismiħ kollu ġifri da juri l-interess fil-portfolio nirringrazzja li Sharon Bowles tal-li ħazmed daqsek fil-rib maħna, Sur Barnier, għal tweġibit Eh, komprensivi tijaw u nishtinajt l-membri tana li ħna ħankunu għadin il-taqaw eh, fil-sala taħdejna unek for Q1 fil 8 nishtiq ringrazzja kullħat u il-lejli tajab.